Thank you very much. I think we should start the... Nistaw nibdew bl-agenda tal-lum. Issa li nġabru ftit persuni. Nistaw nadottaw il-punt tal-agenda tlieta u erba. Anzi, dawn iż-żewġ punti tlieta u erba ser eh, jimbidlu sar nibdew għalek bil-pjantazzjoni tal-e-government. Xtaqt najdilkom qabel il-votazzjoni l-lum. Il-ħamis fil-ħodu meta nivvotaw fuq il-type approval, jekk dil-votazzjoni is-sif għasir fi żmien iqsar mill-li previst sendaħħal punti minn wara nofsinhar tal-ħamis u ndaħalhom il-ħamis fil-ħodu sabiex inkopri kemm jista' jkun punti, iġifiri jekk intom interessati f'xi punti li se jisiru il-ħamis war nofsinar, e, eh, nishtiq ninformakom li jistgħu jitmexxew għal sessjoni ta' filgħodu ser nerġa' nirrepeti dan anke xin jiġu il-membri l-oħra sabiex ikunu informati. Ser niprofa ndaħal kemm jista' jkun affarijiet il-ħamis filgħodu nfakkarkom li aħna web streamed. Hemm applikazzjoni disponibbli għal membri kollha wkoll tal-e-meeting. U għandna wkoll żewġ membri ġodda So, um, Antonas Gorgas. Antanas Guga reġa daħal fil-komitat flok is-sur Theodoros Zakarakis u is signora Diane James ingħaqdet mal-kumitat ukoll. Grazzi. L-ewwel punt fuq l-aġenda huwa ir-rapport fuq il-pjantazzjoni tal-government. Ir-rapporter eh, Verheyen. Naddi kalma rapporter. Grazzi, Signor President, kollegi. L-ewwel net fuq il-pjantazzjoni eh, dwar gvern elettroniku li tasal sal-2020 diġa qed nawr xi implementazzjonijiet din hija xi ħaġa li nilqa' Naħseb li l-mod kif innu strutturat huwa flessibli u dan huwa bażi tajba għal iktar digitalizzazzjoni u ikun hemm aċċess elettroniku għall amministrazzjoni tajjeb li jkollna sistema amministrattiva eh, faċli tuża, effiċjenti u traskonfinali jista' jkun hemm ħafna vantaġġi eh, digitali illi jistaw jitwaslu għall-utenti aħarin. Nistaw innaħu xi pis u xi burokrazija wkoll. Dan huwa importanti wkoll meta niġu tranzizjoni għas sistema ta' gvern elettronika fuq livell reġjonali u lokali. Importanti li dan isir b'mod koerenti u koordinat ħafna awtoritajiet għam ħafna xogħol xi jagħmlu dwar dan l-aspett u naħseb li l-objettiv tal-2022 huwa aktar realistiku mill-2020. Qed naraw differenzi estremi bejn l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea meta jiġu għal progress ta' dispożizzjoni ta' servizzi online u amministrazzjoni online. Il-bazi hija l-aċċess għal servizzi broadband f'żoni rurali. Jekk għandek il-broadband tista' tilħaq dawn l-anijiet m'hemmx sens li jkun hemm servizzi online u servizzi ta' gvern elettroniku jekk iċ-ċittadini ma jistgħux ikollhom aċċess għalihom. għandu jkun possibbli għall awtoritajiet pubbliċi li għamlu skompju ta' informazzjoni bejn korpi differenti iżda wkoll b'mod intern. Għalhekk jiena nappoġġa l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tajt illi il-gateways uniċi Ewropej u l-one-shop basis u l-access għal servizzi differenti mill-istess portal għandhom ikunu disponibli. Hemm proċeduri pal din anke mal-Unjoni Ewropea tista' daħal l-informazzjoni tiegħek darba biss u mhux għalfejn terġa' tagħmel proċess kemm il-darba ma rridux ninsew il-kwistjoni importanti tal-protezzjoni tad-data jekk irridu illi digitalizzazzjoni tiġi aċċettata rridu nigarantixxu li data sensitiva tkun sigura. Il-negozji wkoll rridu jafdaw fis-sistemi u għalhekk irrid ikun hemm deskrizzjoni ċara wkoll ta' rekwiżiti Is-sieda tad-data hija interessanti ħafna. Naħseb li kulħadd għandu jżomm kontroll fuq id-data tiegħu. Dan ifisser li tista' jista' jkollok fiduċja jkollok punt ċentrali fejn inti tażel illi taqsam id-data tiegħek ma' ċertu awtoritajiet. Il-kompetenzi digitali tal-awtoritajiet pubbliċi hija xi ħaġa li nistgħu naħdmu aktar fuqha mhux l-uffiċċji kollha għandhom nies personal illi jafu kif taħdem it-teknoloġija moderna. Irritu kanni hemm iktar edukazzjoni u taħriġ sabiex l-uffiċjali jkunu aktar familjari mas sistemi ġodda. Għandu jkun hemm standards digitali fejn hu possibbli. Irrid ikun hemm dispożizzjoni għal servizzi online u offline paralleli mhux iċ-ċittadini kollha irridu jużaw is-servizzi digitali għalhekk tajjeb illi xi servizzi anzi is-servizzi li jkunu disponibbli online jkunu wkoll disponibbli offline. Il-kuntatt wiċċ imbiċċ irid jibqa' dej. Ovvjament <clears throat> fi matul iż-żmien nkun qed nifrankaw il-flus. Però hemm in nies li ma ma tuldux fl-era digitali imma matul iż-żmien Umbat nistaw naddu servizzi għana franka u flus Irritu kun hemm servizzi transkonfinali dan huwa utli speċjalment tal-reġjuni tal-frontiera. Ikollok ċertu informazzjoni li tiġi skampjata wkoll eh, ma' pajjiż ieħor. Meta niġu għas servizzi transkonfinali irridu Inżommu f'maħna illi ma nistax niprofdu biss is-servizzi fil-lingwa tal-pajjiż biss istaw wkoll fl-lingwi oħra il-Komissjoni u l-istituzzjonijiet għandhom jagħtu eżempju tajjeb dan kollu dan il-qasam anke jekk dan mhux eh, imsemmi b'mod espliċitu fil-pjan, però tajjeb li ngħidu li għandna nagħtu eżempju tajjeb fl-Unjoni Ewropea dan mhux dejjem ikun il-każ. Meta niġu għal komunikazzjoni f'lingwi differenti, niprovdu forumu, formuli u dokumentazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea tista' tieħu nota tal-wol tagħha sabiex tagħti eżempju tajjeb irrid ikun hemm ukoll skambju ta' prassi tajba dan għandu jiġi promoss. Dejjem ideja tajba li jkun hemm skambju ta' prassi tajba. M'hemmx għalfejn nivvintaw kollox minn ġdid Meta niġu għal impenji miftema u miżuri oħra bħal eh, firem elettroniċi jridu naraw li jiġu implementati b'mod xieraq mill-Istati membri. Hemm ħafna progress li għadu jrid isir fuq li governance jekk nimxu l-qudiem b'dak li ftemna. F'dan ir-rapport ma stajniex nitlu f'ħafna dettal fuq l-aspetti kollha kien hemm limitu fuq il-kliem Għalhekk, jiena wkoll se sen nirrestaq emendi sabiex eh, intejbu rapport. Punt importanti huwa fuq il-data personali u s-sigurtà tad-data. Meta nirġu għall-infrastruttura u s-sigurtà tan-networks, speċjalment f'żoni eh, u f'setturi sensittivi irrid ikollna teknoloġija adattata sabiex inkunu nistgħu intejbu l-fiduċja fis-sistemi. U jina kon, kontenta nisma l-kommenti ta' xedo rapporters dwar kolunkwe opinjoni jistaw kollum sabiex itejbu rapport. Hemm ħafna li nistaw nitalmu mill-Estonja. U nistaw namlu skambju ta' prassi tajba. Grazzi.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 għal rapport eċċellenti huwa komprensiv ħafna u jinvolvi ħafna kwistjonijiet li huma l-qalbi. Il-premessa hija qasira ħafna imma naħseb meħabba tu limitat ta' rapport. Importanti illi nsemmu illi l-pjantazzjoni ta' qabel u kolli kontribuxxa għal progress sinifikanti. Dan għandu ħafna eh, vantaġġi bħal mobilità tal-ħaddiema aħjar u drittijiet soċjali. Ikun hemm ukoll impatt fuq il-partiċipazzjoni politika tal-ċittadini dan jista' jiġi bbażat fuq pjanijiet ta' e-democracy. Però rridu nżommu f'maħna li il-programmi rridu jinkludu l-ċittadini kollha u nevitaw eh, diviżjoni diġitali dan il-pjan jajnu koll id-dawk l-iktar vulnerabbli nies b'diżabilità, nies illi joqogħdu f'stoni bin as infrastruttura sabiex igawdu drittijiet tagħhom. Is-sena l-aħħar votajna fuq rapport fil-Kumitat Envi fuq il-benefiċċji tal-Aġenda Digitali fuq is-servizzi tas-saħħa. Naħseb illi elementi minn dar rapport għandhom jiġu inklużi f'dan ir-rapport ukoll. Irridu nkoll insemmu servizzi tal-cloud u korsijiet ta' taħriġ ċittadini hemm ukoll xi żewġ paragrafi fir-rapport illi naħseb illi jridu jiġu ċarati. Ma jkunx problema illi niċċarawhom, irridu niżguraw illi il-pjan tal e-government jaħseb ukoll fil-futur ikun inklusiv u jkun ġust dan il-rapport naħseb illi sejrin f'direzzjoni eccellenti u nisabħer għana għal kooperazzjoni tajba. Zewċ minuti, Signora President. Grazie ħafna. Il-kellem li jmiss. Richard Sulik. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol tagħha. L-anijiet prinċipali taħt il-pjan tal-government huma importanti ħafna din hija l-idea illi nintroduċu standards digitali. Din il- contact point unika jew one-stop shop eh, huma konċetti importanti jkun possibbli għaċ-ċittadini sabiex igawdu aċċess aħjar għal servizzi pubbliċi. E, nappoġġa wkoll l-interoperabilità tal-sistemi tal-e-government. jekk napoġġa l-fatt li servizzi f'pajjiż ikunu disponibbli f'pajjiżi oħor ukoll. Peress li l-lingwa Angliża hija mifruxa mal-Unjoni Ewropea jkun utli jekk servizzi ta' e-government ikunu dejjem disponibbli bl-Ingliż flimkien ma' lingwi oħra. huwa diffiċli illi tpoġġi prezz fuq dawn is-servizzi u għalhekk li rridu noqogħdu attenti għal riskju illi niftu l korruzzjoni f'xi partijiet tal-Ewropa li li jiena familjari magħhom, jiena lek nissuġġerixxi illi aħna inwessew l-ambitu għall-intervent ta' Olaf u nat Tu s-seta l-Aġenzija illi tikkontrolla dawn l-aspetti u kol. Naħseb illi dan huwa wieħed mis-settiru fejn l-Unjoni Ewropea tagħmel sens. U l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel standards fuq digital by default. Però twissija ma rridux noħolmu illi kollox se jkun sempliċi. Jekk dawn is-servizzi rridu ikunu disponibbli villaġġi żgħar żoni rurali, ma nistgħux nimmaġinaw li dan se jiġri mill-lejla n-nar se jieħu ħafna ħin, ovvjament it-teknoloġija ser timxi pass iktar maġġel fi zoni urbani minn dawk rurali, għalhekk ma nistax nasbu li kollu se jkun disponibbli għal kulħadd fl-istess ħin. Grazzi. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol illi għamlet fuq dar rapport. Jiena nixtieq nenfasizza il-prinċipji illi huma fesizzati wkoll fir-rapport. Eh, ċertu servizzi dawn huma importanti jekk nies ikunu jistgħu jagħmlu l-applikazzjoni tagħhom online xorta waħda jridu jmorru fil-post, ġifier dan ma jagħmel sens. Hemm l-identità diġitali dawn jippermettu li niżviluppaw is-servizz, hemm il-bżonn li nimplementaw il-prinċipju ta' one-stop shop sabiex iċ-ċittadini ma jkollhom xarfejn jerġgħu jdaħlu d-data tagħhom il-ġdid u mbagħad hemm il-punt tal-protezzjoni tad-data Palma qalt ir rapporter dan għandu jkun punt ta' tluq u mhux ostaklu tal-e-governance. Spiss, l-istati membri jaħsbu fid digitalizzazzjoni bħala effiċjenza, però hija aktar minnek il-by default hija importanti ħafna mbagħad irridu niżguraw ukoll li dawn id-databases huma deċentralizzati u fl-istess ħin interkonnessi sabiex id-databases ikollok komunikazzjoni bejnietom, però ma jkollokx database waħda biss illi ikoll tkun friskju ta' eh, ċiberkriminalità. u l-informazzjoni għandha tiġi inkriptata ikunu jisaw ikunu jafu min aċċessa d-data tagħhom. Dan huwa konvenjenti ħafna tista tistaqsi wkoll għalfejn dawn kellhom aċċessa d-data tiegħek. Il-prinċipju once only. Nasab il kummissjoni tal-azzjoni iktar ambizzjoni għawek fil-pjantazzjoni tal-e-governance ikun utli illi naraw ukoll ir-riżultat tal-proġett pilota għan-negozji kif ħadem. Nemmen ukoll il-Kummissjoni m'għandix tistenna għal 2017 qabel tapplika il-prinċipju tal-one stop shop għal-ċittadini. Irridu naħdmu b'mod pragmatiku u naraw kif proġetti piloti oħra jistgħu jiġi sviluppati sabiex niffaċilitaw il-mobilità il mobilita il mobilità tal-ħaddiema u servizzi oħra x'in-nies jiċċaqar u jridu s-servizzi tagħhom. Irridu nur li ċ-ċittadini tista' li l-Unjoni Ewropea tista' tiffaċilita l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini. Nemmen ukoll li l-data tal-government tal-gvern għandha tkun miftuħa. Għandha tkun disponibbli fuq portals ta' data miftuħa sabiex tintuża mis-setturi privatu miċ-ċittadini. Per eżempju, fl-Estonja, is-settur privat fl-imkien ma' settur pubbliku jiżviluppa li identities għaliex il-banek kellhom problema sabiex jidentifikaw nies għalhekk ħadmu flimkien ma' servizzi pubbliċi. Dan għalhekk dis-sistema tista' tajn ukoll. L-aħħar punt li nittrattaw is-servizz is-settur privat bħala msieba. Nitkellmu ħafna dwar ix-xiri pubbliku hemm dawn il-kriterji ta' innovazzjoni fir-regoli ta' xiri pubbliku, però ma tantx jintużaw u għandhom jintużaw meta l-awtoritajiet jagħmlu sejħi għall-offerti, it-tenders is-sejħiet tal-offerti normalment joffru ħafna dettalji u ftit biss ikunu jistgħu japplikaw. Hemm ħafna iktar punti però dawn huma l-kwistjoni prinċipali li taqajm grazzi ħafna. Grazzi. Il-kellim li miss. Andre Schwab, grazzi ħafna. Nirringrazzja l-rapporter għal rapport tajjeb tagħha. Naħseb li irnexxiela tkopri ħafna mill-kwistjoni prinċipali meta niġu għal governance. Il-broadband jiex l-attenzjoni għanna nimiraw għal aċċess ta' internet ta' veloċità għolja ma' nix indaj dan meta niġu għas-sigurta, għal sigurta u s-sigurta ta' data il-regolament tal-protezzjoni tad-data tipprovdi bizzejiet protezzjoni. Għamilt puntajb dwar elementi, nasab li għanna nużaw l-elementi sabiex nitkelmu dwar iċ-ċiber sigurta. Emżon azzjoni kemm l-entitajiet privati u kemm l-entitajiet pubbliċi u niproteġu ċittadini minn eh, attakki fuq l-internet possibbli. Is-sistema trid tkun resistenti, nistgħu naġġornaw il-leġiżlazzjoni u se nrassa emendi dwar dan grazzi ħafna. Grazzi, nixtieq nappoġġa dak li għal shadow rapporter pozitiv dwar dan il-rapport li ju prezenta il-kollega u naħseb il-wieħed mis-suġġetti ewlenin għal futur tal-amministrazzjoni pubbliċa ħafna drabi aħna naraw id-diskrepanza bej dawk li hemm is-servizzi li nagħmlu użu minnhom permezz tal-internet, permezz tal-smartphone u dawk li huma s-servizzi li l-amministrazzjoni pubblika toffri. Jiena naħseb illi Dan huwa wieħed mill-elementi li fuq aħna bħala Unjoni irridu ninvestu investu sħiħ l-ewwel net fuq il-broadband mhux biss fil-żoni urbani kbar iżda fejn dawn jistgħu wkoll iwettqu f'dawk iż-żoni imbeda jistgħu joffru servizz aħjar iktar importanti, iktar intens għal ċittadin. Naħseb illi huwa suġġett illi jista' jwassal għal eh, dan il-broadband fil-żoni rurali biex ikollhom is-servizzi kollha tas-saħħa online pereżempju. Dan huwa suġġett importanti ħafna li fuq u aħna nistgħu ninvestu. U bekk jiena naqbel mod sħiħ ma' dan ir-rapport u aħna ħan nippreżentaw aħna flimkien mar-rapporter tagħna ċertu emendamenti iżda naħseb il-messaġġ għandu jkun ċar illi di parti waħda rridu ninvestu ħafna ningarantixxu ċertu sigurtà u privatezza bħali elementi kruċjali biex nagħtu fiduċja lil dak li jkun u nkunu nafu illi rridu nagħlqu dik il-diskrepanza li teżisti u fuq dan aħna ħan namlu użu mir-riżorsi u ċertu tfaddil ta' rizorsi biex l-amministrazzjoni pubblika tkun tista' tagħti servizzi aħjar iktar effikaċi u iktar fattibbli minn dak li jkun grazzi. Carlos Callejo. Tobrigazzo. Il-kellim li miz. Carlos Grazie ħafna nirringrazzja l-rapporter għal dal-abbozz li rasitilna u dimna nixtieq insemmi tliet punti. L-ewwel net hemm il-punt tal-broadband u bżonn li indaħlu da servizz fi żoni rurali kollha. Irridu niżguraw li jkun hemm aċċess għad-data dan huwa vitali madwar l-Unjoni Ewropea li Sabina ħadmet tajjeb ħafna dwar dan, hemm ukoll il-punt tal-one stop shop għall-amministrazzjoni mhux biżejt li jkun hemm eh, portali digitali għas servizzi, importanti li nagħmlu l-ħajja faċil ċittadini. Għanna jkollna one stop shop kellna eżempju tajjeb ta' dan fil-Portugal, irridu nagħmlu skambju ta' prezzi tajba. Sabina wkoll enfasizzat fuq il-kwistjoni tal- eh, kapaċità diġitali, irridu ntejbu l-ħiliet diġitali tan-nies. Ma nistgħux nieħdu dawn il-ħiliet biżgur għaliex l-anzjani jisibu aktar diffiċli illi jużaw prodotti digitali. Għamba tam nies li mandom xaċċess tajjeb pa' servizzi digitali u dawn jisibu diffiċli ħafna illi jużaw dawn il-faċilitajiet elettroniċi. Għalek sen ressaq xie emendi dwar il-fat li l-istati membri mandomx jużaw digitalizzazzjoni bħala skuża sabiex jeskludu iċ-ċittadini mill-aċċess għal servizzi basiċi. E, dawn is-servizzi digitali għandhom jiġu provduti, però fl istess ħin irid ikun hemm disponibilità għas-servizz. Speċjalment f'dawk is-żoni dawk is-setturi fejn il-gvernijiet il iridu naqsu l-ispejjeż. Grazzi ħafna, President, nishtiq l ewel net nirringrazzjak. No strukturiera no in eh, Grazzi ħafna l-rapporter ta' dan ir rapport huwa rapport tajjeb ħafna diversi punti importanti li rridu nikkonsidraw meta nittrattaw li governance. Diġat tqajmu diversi punti u magħhom li tinżid xi kummenti. Naħseb illi il-Kummissjoni għandha tara l-impatt potenzjali ta' dan il-proċess digitali pozittiv u negattiv u koll. U ċar illi meta inti tersa lejn iktar digitali, lejn l-automatizzat ħajkunem hemm impatt fuq il xogħol fuq is-suq tax-xogħol manwali u dan ħajwassal għal sfida għalina ħajkonna nirristrutturaw is-suq tax-xogħol, partikolarment fis-settur pubbliku l-amministrazzjoni pubblika il xogħol ser ikollu jiġi ristrutturat biex nadattaw għal din ir-realtà. Dwar l-ispejjeż assoċjati l-aspett diġitali sfortunatament jinvolvi ċertu spejjeż illi ħafna drabi ibatihom iċ-ċittadin ser ikollhom iħallsu għal dawn it-tip ta' servizzi, jiġri ma naħsibx illi għandu jkun hemm kwalunkwe spejjeż oħra dovuti dwar li services irridu naqtaw l-ispejjeż. Per eżempju, meta l-ordnijiet elettroniċi illi huma iktar effikaċi illi waslu għat naqis ta' korruzzjoni f'ċertu postijiet, f'ċertu ambiti. ta' miżuri oħra dwar li huma jittrattaw id-digitalizzazzjoni, potenzjalment dawn iwaslu għal opportunità ta' korruzzjoni, ġviri fl-axar mill-axar il-proċeduri ser ikollhom jiġu simplifikati u l-utent għandu jkollu użu sempliċi li hija faċli, aċċessibbli ħafna drabi għax is-sistemi jkunu komplessi, fis saħħa pereżempju. Jekk tara s-servizz ta' saħħa minn pajjiż għall oħra hemm ħafna xogħol li tisir anke fl-aspett fiskali is-simplifikazzjoni u l-proċeduri jafu jwaslu għal iktar trasparenza tal-amministrazzjoni pubblika u tkun ta' vantaġġ għall-individwu. Qatt ma rridu nissottovalutaw is-cyber security din hija xi ħaġa illi għadna ma nafux ħafna dwarha, rridu nkunu kawti fuq dan ukoll. Naqbel ma' rapporters mal-avveċinament ta' rapporter, iżda aħna ħankunu qegħdin nippreżentaw diversi amendi mill-grupp tagħna, ftit emendi illi forsi ħajt tejbu jisaxħu r-rapport iktar u iktar. Grazzi. Ftit kommenti. Grazzi ħafna ta' dan ir-rapport. Hemm ħafna minnu illi jiena naqbel miegħu hemm ċertu forsi affarijiet fejn nista' nżid dwar il-bżonn ta' appoġġ għall-espansjoni tal-broadband nista' nitkellem dwar il-Universal Service Obligation u nikoxx il-fatt li hemm mezzi differenti kif wieħed jista' jikseb il-USO mozzi oħra biex jiffinanzjhom. l avvicinament online offline naħseb illi naħseb illi iktar ma nimxu l-qudiem iktar ħansibu soluzzjoni irridu flessibbli, aċċessibilità iva iżda naħseb ħajkun hemm soluzzjonijiet oħrajn viżavi l-online u offline ukoll dwar il-GDPR nixtieq nisħaq kemm importanti illi aħna napoġġaw il regoli tal-GDPR u noqdu attenti illi mandaħlu ndaħlux iktar liġi konfliġġenti. Naħseb dwar hemm prassi wkoll dwar is-sidja tal-informazzjoni digitali, per eżempju, bħal sistema estonjana li ta' min għet isemmija, grazzi ħafna tal-IDIS. Naħseb li din qed tiġi implementata wis f'ċertu postijiet u forsi wieħed qed jistaqsi għal wis wis sigur kontrolli ta' sigurtà qabel ma wieħed jishtri forsi dan jistaj forsi forsi ċertu xkiel għal hemm eh, ukoll nixtieq nifhem ukoll il-punt dwar il-prokura pubblika jiena naqbel li forsi qegħdin nikdbu r-regoli tagħna tal-public procurement ejjew nippruvaw nifmu l-impatti ta' dan u nixtieq nara l-emendi ta' Andreas dwar sigurtà u partikolarment jekk ħajkun hemm emenda li jagħmel użu mill-marker operators biex nejnu l-konsumaturi biex jkunu jafu kif jistaw iżidu s-sigurta tagħhom għax naħseb il-konsumatur jista' jagħmel il-parti tiegħu iktar biex itejjeb isaħħaħ is-sigurta. Grazzi ħafna għal dawn il-klim ta' inkoraġġament u naħseb illi huwa minnu illi qegħdin fid-direzzjoni komuni. Naħseb smajt diversi punti illi nista biss nsemmihom fuq fuq minħabba limitazzjoni ta' klim li għandi fir-rapporti. Grazzi ħafna u nistenna illi konna spiritu kooperattiv fix xogħol tagħna dwar protezzjoni tad data xtaqt ngħid biss illi aħna rridu nkunu rridu nimmiraw lej sigurta, sigurta fit tfassil l-implementaw dan il-mizuri mill-punt ta' tluq. Naħseb hemm ukoll il-kwistjoni ta' interoperabilità li hija utli, speċjalment fi proġetti minn pajjiż għal ieħor jew dipartimenti jew jew minn providers differenti. dwar l-informazzjoni dwar l-immigranti fil-Ġermanja kien hemm databases illi ma kinux kompatibbli ma' xulxin anka bejn stat federali u ieħor u ċertament kellna ċertu problemi anka fuq skala nazzjonali kellna problemi ta' kompatibilità u dawn il-problemi rridu nevitawhom. Dwar il-proċessar ta' data u l-ħasna ta' data jekk irridu li din taħdem tajjeb irid ikollna ċertu interoperabilità transkonfinali u sistemi kompatibli mal-autoritajiet differenti biex jagħmlu użu minn dawk is-servizzi. Grazzi ħafna u nispera li nkunu nistgħu naħdmu flimkien li nċivi l-emendi tagħkom u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar ħajkonna dokument utli u komprensiv ħafna. Forsi l-Kommissjoni xtaqet. Tajjeb. Bekk l-iskadenza għall-emenda hija 28 ta' frar, grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom. Naddu għal punt li jmiss fuq ir-recast. Ir-rapporter Dita Xaranzova, qabel ma nibda, jekk forsi nagħti xi punti tekniċi. Dan huwa pakket kbir ta' proposti biex imbidlu il-liġi Ewropea dwar il-komunikazzjoni l-imkow kellhom ħajkollhom rwol importanti u għandna kompetenzi esklusivi fuq diversi punti bħal jiena oġobni x-xogħol li għamlu Panos u s-segretarjat fix-xogħol ta' kjarifika tal-kompetenzi tal-, -kompetenzi tal komitat industrijali fostom fuq kwistjonijiet li affettwaw il-konsumaturi u fuq punti illi kellhom preċedent li fuqhom sar xogħol qabel u hija opinjoni komprensiva u x-xogħol tagħna ħajkun importanti, kompless, ħajkun importanti illi naqblu fid-dettall sfortunatament sirt naf illi ċertu nuqqasijiet fil-kwalità tad dokumenti tal-Commission tal-Kummissjoni, per eżempju, verżjoni lingwistiċi differenti, diversi traduzzjonijiet li huma differenti, fostom hemm żbalji fattuali fit-test tal-Kummissjoni, huwa test twil ġiri naf, nifem illi jafu jinħolqu daw il-problemi, iżda ser ikollhom ser ikollna nsolvu dawn in-nuqqasijiet biex dita u t-tim tagħha jkunu jistgħu jaħdmu b'mod effikaċi bekk. Nappella lill kommissjoni biex jagħmlu l-almu tagħhom biex jassistu il-kolleġislaturi blaħjar mod biex insibu l-aħjar soluzzjoni u fejn ikun hemm differenzi ta' traduzzjoni inkunu nafu bihom ma kemm jista' jkun ħafna drabi l-Kommissjoni. Ir-rapportat lir-rapporter innifsu biex tagħmel ċertu bidli ċertu ħeffa għana naħdmu mal-kollegi tagħna fuq il-Komitat Industrijali biex insibu soluzzjoni amministrativi tekniċi biex il-fajl biex inkunu nistgħu mmexxu fil-fajl. Aħna partikolarment għanna kompetenzi esklusivi fuq il-drittijiet tal-utent taħħari u diversi ambiti għanna kompetenzi konġunti fostom nistaw nitkellmu dwar fuq non-number based communications ħajkun hemm komitat ta' votazzjoni ta' 21 u 22 ta' Ġunju, dak huwa l-komitat ewlieni. Il-rapporter u Billa della kasta Stero u rapporter hija Dita Xaransova nisiqna til kelma li Dita Xaransova biex tibdow l-iskambju ta' informazzjoni u ta' opinjoni. Grazzi ħafna kif għattu diġa dan huwa fajl twil, komplikat u mussa jkun possibli biex jina nitkellem dwar kollox illum, ser nifoka fuq dawk l-affarijiet li huma direttament konnessi ma dan il-komitat kif għattu preċedentement nixtieq nirringrazzjak għax-xogħol tajjeb illi għamlu l-inko li l inko għandhom kompetenzi esklusivi fuq diversi aspetti. Kifet u kif qalu ix-shadows tiegħi in-numru ta' rikjesti tal-laqat fuq dan il-fajl huma huwa kbir ħafna. U dan huwa xhieda tal-importanza ta' dal-fajl. Hemm is-sezzjonijiet differenti ta' direttivi għandhom ħafna affarijiet komuni, speċjalment dwar l-OTTS. L-opinjoni tagħna sertati diversi aspetti fuq aspetti differenti tad direttiva. L-emendi ser jiġu trattati mod speċifiku dwar il-kontenut innifsu dwar il-Universal Services Obligations jiena nappoġġa il-bidliet tal-Kommissjoni għal liġijiet tal u korrenti l-internet huwa kruċjali għas soċjetà tagħna u jista' jiġi trattat bħala għodda id-distribuzzjoni tal-internet huwa importanti daqs kemm importanti dawl u l-gass għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd għal dawk li għandhom diżabilità, per eżempju, biex ikun parti sħiħ tas soċjetà tagħna. Huwa minnu illi iktar ma qed isir aċċessibbli l-broadband għandha tingħata aktar importanza għal iktar milli disponibilità għal li wieħed ikun jista' jifla jħalla salih. Il-kondizzjoni tal-artiklu 80 dwar id-disponibilità tal-internet huma meħtieġa fid-dawl ta' preżenza ta' ċertu komunità rurali biex ikun hemm mezzi effettivi għal kulħadd biex kulħadd ikun jista' jaċċessa l-internet. Fid-dawl ta' dan ħajkonna nagħtu iktar importanza fuq dak li huwa l-iktar mezz fattibli biex nipprovdu da' servizz u niftakru li ħafna drabi illi s-servizzi tal-internet mobile jafu jkunu jiswa winqas minn l-oħrajn. It-tieni mistoqsija hija min għandu jħallas għal il-liġi korrenti tistipula li għandhom ikunu l-operaturi ta' telekoms il-komunissjoni qed tipprovdi illi jħallsu għalih l-istati membri. Naħseb illi din sa tkun waħda mill-affarijiet ewlenin taħraq fil-Kunsill. Nappoġġa l-proposta tal-Kommissjoni illi l-ispejjeż tal-Universal Service għandhom jintrafaw mill-Istati membri il-servizz universali u anka l-internet huma kol fundamentali għall-ekonomija u s-soċjetà tagħna. Palma kien f'każi preċedenti l-internet sar saret infrastruttura ewlenija bħalma kien fit-toroq pereżempju biex ikun hemm aċċess għal kulħadd u dan il-pis biex neċċertaw li kien hemm aċċess għal kulħadd għandu tkun responsabilità ta' kulħadd. Biex dan il-pis ma jsirx tqil wisq għall-istati membri, irridu noqogħdu attenti dwar x'inhu mal-konnessjonijiet ta' nes ħamsa dwar xi tfisser din fil-prattika. L-aċċess universali ma jfissirx M'għandux taqsam ma' veloċità tal-internet dwar id-drittijiet tal-utent taħħari bħalissa qiegħda nistudja mod kif id-drittijiet tal-utent għandu jisibu postom hawnhekk dan ir-rapport konsistentement ma' xogħol tal-kumitat tagħna dwar il-xogħol li hemm fuq il-files ta' kuntat diġitali. Iktar ma jkollna regoli komuni, naħseb iktar tkun faċli għal konsumatur biex ikun jaf x'inhu mad drittijiet tiegħu u għall impriżi li jipprovdu tali servizzi fl-Ewropa kollha. Dan huwa ambitu fejn irid ikun hemm armonizzazzjoni, biftit eċċezzjonijiet pereżempju meta jkun hemm sistemi ta' maximum contracts. Ma nixtieqx illi jkun hemm inqas drittijiet u diffiċli jkun hemm armonizzazzjoni dwar il-kondizzjonijiet ta' informazzjoni. Diġà kien hemm diskussjoni dwar da fil-proposta TSM u din ma waslitx biex isir liġi ħan nipprova nerġa' niddifendiha iżda din ser ikolla bżonn naħseb iktar appoġġ mill-partijiet involuti. Għal portabilità jiena ħan iċċara diversi punti fostom li naċċerta l-fatt li l-konsumaturi jkunu jistgħu jbiddu minn provider għal ieħor minn ebda problema hemm differenza li wieħed ibiddel minn operatur ADSL għal operatur ieħor tal-ADSL u li wieħed ibiddel minn operatur ADSL u operatur tal-kabel. Dwar il-bundled offers għandu għandhom aktar kjarifika rridu nifmu kif l-imprizi u l-konsumaturi ser japplikaw dan fil-prassi. Dwar wieħed wieħed dwar 112 ħana poġġa il-sistema ta' handset relocation information iżda nixtieq informazzjoni dwar xinija din it-teddida partikolari. Jekk iridu nindirizzaw situazzjoni ta' emerġenza, il-proċedura f'artiklu 59 mhix effikaċi biżejjed. Jekk iridu nindirizzaw bidla minn sistema bażata fuq in-numri li minn sistema li mhix bbażata fuq in-numri din se tiġi trattata minn proċedura normali u mhux minn att implementattiv. Għalbin għandu diżabilità ser inkattar l-ambitu biex il-komunikazzjonijiet kollha, servizzi kollha u t-tamir kollu ikun aċċessibbli għal persuni li għandhom diżabilità. Għandu jkun hawn flat ta' aċċessibilità jew fil-kodiċi nnifsu. Jekk din isir liġi rridu ninkluduha wkoll. L-aħħar, Sinjura President, nixtieq nagħmel kumment ġenerali dwar l-OTTS Nifhem l-għan tal-Kummissjoni biex din tkun proposta li tkun tiswa fil-futur, għalissa ma nara ebda raġuni illi nirregolaw servizzi li huma number independent hemm fis-servizzi nifishom. Il-messaġġ għandu l-istess għan pal mandu SMS u nifem l-argument li l-operatur jaf ibieħ inqas messaġġi minħabba dan iżda fl-istess ħin l-argument illi qed ibijaw iktar data mill qed ibijaw SMS huwa validu. Ser ukoll infittex dan il-bilanċ Fix-xogħol tiegħi ma' rapporter. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Lambert van Nisselroy. Grazzi ħafna u grazzi ta' din l-introduzzjoni. Nixtieq nagħmel ċertu kummenti ġenerali għax ovvjament nasab li dawn huwa importanti u kif tabu nirċivu diversi messaġġi, ħafna interess mill mill-utent, iżda mill-industrija u koll hemm ħafna d u minħabba l-fatti li l-Europa għandha bżonn dak il-valur miżjud. Dak huwa d-dossier li ħajwassal għal dan illi diversi persuni jittrattaw u li qarribna iktar lejn iċ-ċittadin. It-tieni punt dwar il-bilanċ il-ġdid mill-2005 sal-2009 fejn aħna iffanalizzajna il-liġi tagħna għadu ma bidel xejn. Jiena nieħu gost illi l-aspett tradizzjonali u servizzi ġodda jina taw l-istess trattament, l-istess approċ, il-telecoms. Taw kwalità Ewropea biex ngħidu hekk, iżda ma setawx jittrattaw l-iżviluppi li jinħolqu. U jekk qed taraw e, e, wieħed jista' jara li probabbilment fil-kapaċità kellem hemm diversi obbligi, kellhom diversi obbligi ġveri hemm ċertu bilanċ li huwa meħtieġ. Bilanċ li għom msemmi f'dan il-propost iżda il-komment dwar is-suq intern, is-sitwazzjoni tas-suq intern. Fil-passat aħna rajna illi f'diversi partijiet il-Kunsill meta, meta kienet jiddiskuti fuq l-spektrum per eżempju, ma xtaqx illi jkun flessibli dan huwa test tal-Ewropa jekk aħna lesti għal-futur dan il-fajl juri jekk għandix biss mentalità nazzjonalista u jekk jew jekk ħaneħdux din l-opportunità dawn huma tlet tlet punti li xtaqt ngħid jiena naqbel ma' drittijiet tal-utent taħħari, ma' l-avvicinament konċernat, il-fatt għanna standards tajbin ħafna ta' protezzjoni tal-utent taħħari tagħna. Ta hemm relazzjoni tajba bejn il-prezz u l-kwalità tas-servizz. Il-kontrat li jista' jdur sa l-iktar sa sentejn u fl-opinjoni tiegħi fid-dinja tal-lum irridu nikkonsidraw 12 xahar għax iktar iktar qed nitkellmu dwar ir-realtà korrenti dwar il-komunikazzjoni f'emerġenza fil-qosor eh, Is-servizzi kollha mhux biss dawk li huma fixed, hawnhekk il-kwalità, il-kwalità li tot u l-affidabilità fl-aħħar mill-aħħar għal servizz Dwar is-servizz universali ovvjament huwa diffiċli li kentom tistaqsu l-lum il-ġurnata l-istat membru biex jħallas biex kullħat ikun jista jaċċedi, naħseb li f'dan l-istadju jekk inti tajt. Per eżempju, is-sena l-oħra diversi stati membri ma setawx. Per eżempju, jiena qed ngħid li ma setawx iħallsu il fil-kofinanzjament ġifiri, issa qed tajdu qed ngħidu l-istat membru naħseb illi jekk għandi xaħallas il-pubbliku jew le din għandha tkun mistoqsija miftuħa jekk taħdem jew le jekk wieħed jista' jħallas jew le. Jiena nixtieq naħdem fuq dal-fajl għalli Pippi jiena nixtieq nisma' diversi suġġerimenti u ejjew ukoll eh, inħarsu l-interessi ta' dan il-fajl jista' wkoll is-servi ta' għajnuna għall-Parlament u anka l-iktar ħaġa diffiċli biex nikkonvinċu għom biex jikkooperaw maħna. Grazzi. Mikrofonu għal kelim jek joġbok. Mikrofonu jek joġbok għal kelim. Eh, Fisem l-Onorevoli Mitz li ma tistax tkun hawnhekk illum nixtieq inwaslilkom il dak kif taħsibha hi fuq dan is-suġġett. Ir-reviżjoni tal-Kodiċi Orbow fuq il-komunikazzjoni għadhom fi fażi inizjali u Marlin għandha bżonn ta' iktar opportunità, iktar żmien biex tanalizza proposta tant komplessa illi temenda erba direttivi f'riforma fil-fond ħafna fuq it-telekomunikazzjoni fil-Unjoni Ewropea U dan is-suq huwa settur importanti ħafna għaċ-ċittadini kollha Ewropej u reviżjoni tar-regoli tal-Unjoni Ewropea fuq it-telekomunikazzjoni għandhom potenzjal enormi biex itejbu is-settur jiffaċilitaw il-diġitalizzazzjoni u jifavorixxu l-innovazzjoni, l kompetitività u t-kabbir. U għalhekk l-Onorevoli Mizzi favur proposta tal-Kommissjoni u tistenna bil-ħerqa li taħdem fuqha i taħseb illi l-kodiċi huwa utli biex eh, ikun hemm bażi biex ikun iktar faċli biex iċ-ċittadini eh, jikkomunikaw ma' xulxin speċjalment minn barra l-pajjiż u din opportunità ta' deb biex intejbu il-kompetitività u l-konkurrenza fis-swieq ta' telekomunikazzjoni. Bħala Shadow Rapporter għal grupp SND wieħed mill-prinċipji, wieħed mill-prioritajiet tagħha se tkun illi dan is-suq tat-telekomunikazzjoni jagħti qafas legali li jkun tajjeb għal digitalizzazzjoni attwali u tal-futur u se tifoka fuq il-ħarsin ta' konkurrenza effettiva fuq is-suq tat telekomunikazzjoni kemm il-fixed kif ukoll il-mobile u il-livell u li wkoll għal ħarsin tal-konsumaturi u se tagħti ħafna attenzjoni fuq id-dritt għall-aċċess għall-internet miftuħ u t tneħħija ta' kull xkil ġeografiku liġijiet ġodda għandhom bżonn komplu salvagwardjaw il-kompetitività ta' dan is-suq telekomunikazzjoni fejn l-operaturi ta' kull daqsjew natura jikompetu kull jum wieħed kontra l-ieħor biex ikunu jistgħu jikwadanjaw il-fiduċja taċ-ċittadini tal-konsumaturi permezz ta' kwalità eh, tajba, eh, prezzi ta' bordabbli u servizzi tajbin. Issa fuq is-sistema l-aċċess fuq is-suq Il-kodiċi hemm bżonn garantixxi li l-operaturi l-ġodda jkunu jistgħu jiksbu l-aċċess għal prezzijiet u kondizzjonijiet raġonevoli u ekwi biex ikunu jistgħu jeżeċitaw il-pressjoni kompetitiva fuq is-suq. Għandna bżonn ukoll illi natu ħafna attenzjoni fl-analizi ta' miżura fejn ir-regoli l-ġodda li għandhom bżonn ġo adottati fl-investiment konċunt tas settur tal-infrastruttura u kif se jorqtu il-imġiba u il-prassi ta' kontra il-kompetizzjoni. U wara il-ftajim internazzjonali tal-ġimma li għaddiet, li kien l-aħħar pass għat neħija definitiva ta' tariffi fuq il-roaming, Marlin temmen illi wasal il-waqt illi intemmu diskriminazzjoni inġustifikata tal-prezzijiet tas servizzi ta' telekomunikazzjoni u l-konsumaturi ma jridux eh, jkunu eh, inkwetati jekk jibatux SMS lil xi ħadd f'pajjiżhom jew f'xi pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea u l-providers fornituri ma jidux għamu diskriminazzjoni fuq il-prezz ta' servizzi tagħhom abbażi tal-oriġni jew id-destinazzjoni tat-telefonata jew tal-messaġġ ta' SMS għalhekk dan il-kodiċi jista' jkun opportunità tajba ħafna biex najdu tmim għal prezzijiet inġustifikati anke ta' servizzi ta' telekomunikazzjoni fl-Europa għanna bżon naġġornaw il-regoli għal-ħarsin tal-konsumaturi billi il-persuni jużaw fisċa sħiħa ta' eh, servizzi bħal telefonija normali, il-messagġi u ħafna li huma on para servizzi online para Skype u WhatsApp kif ukoll ir-regoli tal-lum eh, mhumiex kapaċi ishom jagħtu ħarsin eh, xira. U għalhekk għandna bżonn ċildru kull tip ta' situazzjonijiet tekniċi li jistaw waslu għal situazzjonijiet inġusti u bixkir u ma li tistanna bil-ħerqa li taħdem mal-rapporter u shadow rapporters konvinta tar riżultat tajjeb illi se jiksbu. Grazzi. Thank you very much. So I... Grazie ħafna. Jena e-shadow fisem Lisija pala punt ta' na' u kol kelli ħafna eh, tal-biet minn stakeholders differenti minn partiti interessati, gruppi ta' konsumaturi, operaturi u jiena kifet nifhem jien. Nistenna round table fejn nistaw eh, nġabru u jekk intkom edin hawnhekk u tixtiequ tipparteċipaw f'din ir-round table ejjew. U kontattjaw l-uffiċċju tiegħu. U għalhekk l-għanijiet dan il-pakkettu ma tajbin ħafna nifsa niskuraw il-kompetizzjoni hija saħħita, nistgħu nistimulaw l-investiment u eh, l-asla nappoġġaw l-asla tal-konsumaturi u l-leġizlazzjoni tagħna bżonn tkun waħda li tħares lejn il-futur u tappoġġa l-innovazzjoni. Għandna kien spiċċajna test fuq Telecom Single Market u l-pakkett u kien hemm elementi speċjalment fuq il protezzjoni tal-konsumaturi u d-drittijiet tal-utent aħħar li konna ħdimna f'dan il-komitat u ma daħlux f'dan il-pakket u issa nabżon niżguraw ruħra illi ikun il-każ issa. Hemm però setturi ta' dettalji importanti għanna bżon narawhom birreqa ħafna għax hemm li konna bilanċ tajjeb fejn ikonna ovvjament l-investiment u l-innovazzjoni banda waħda u mbagħad il-ħarsin tal-ċittadini mill-banda l-oħra. Dan huwa bilanċ importanti ħafna. Issa fuq il-ħarsin tal-konsumaturi hawnhekk qed nisma dak li qal tir-rapporter fuq it-talba tagħha l-sensila eh, ta' eh, regoli imma etwa iktar faċli para prinċipju imma fil-realtà rajna illi ta' spiss linja ta' sfida specialment meta nġu għal-ħarsin tal-konsumaturi għandna bżonn li konna qafas illi jagħti l-ċertezza l-intrapriżi ma jirrikonoxxi wkoll li hemm swieq differenti u hemm diskrepanzi bejnietom. Hemm dispożizzjonijiet speċifiċi għas-settur, fuq il-bundling, fuq id-drittijiet ta' termina għal tmim mill-bidu minn qabel u pjanar minn qabel jiena storja personali għadni kem eh, firmajt eh, żewġ kontratti ta' sentejn għal wieħed għat tifet ta' 17 sena u wieħed ta' 15 sena jiena tajb li kolli kontrat għal sentejn u naħseb li forsi kollom iktar rispett u għalhekk jiena għandi raġuni finanzjari, mhux biss imma dik eh, u koll iktar prattiku imma rrit nizgura ruħi illi konna eh, u jiena allura tajtom kontratt ta' sentejn jiena dan għamiltu imma għandi satat isni fideja, irrikni fideja, issa fuq il-bundling, għalajna l-affarijiet u għamilna l-Mortgage Directive bil-level minimu u deċidajna illi ma niprojbux il-bundles imma natu l-konsumaturi id-dritt illi jamlu lokin ta' ċerti aspetti u għalek dan huwa il-prinċipju li forsi jista' jgħina u kol għamnek fuq l-informazzjoni iva tajjeb li nagħtu trasparenza u nagħtu l-linji gwida naraw li hemm ukoll paraguni tal-offerti li ġu garantiti imma il-konsumaturi ma jaqrawx kollox id-dettalji kollha ma għandna bżonn li jkollna d-dettalji ewlenin u natu kollok għal leġislaturi nazzjonali li daħlu xi ħaġa li jirrefletti ħtiġijiet lokali jina naqbel mal l-OTTs kif għal il-rapporta mux dejmu l istess ħagġa x'qed meta jina nibat SMS jew messaċ fuq Facebook jew messaċ fuq WhatsApp inħoss li qed nibgħat l-istess ħaġa imma mhux neċessarjament huwa l-każ u joffri l-istess garanziji u għalhekk għandna bżonn illi ma il it-teknoloġija issa fuq l-USO u Universal Services Applications huwa strument tajjeb ħafna huwa importanti il konsumaturi kollha jistgħu jkollhom eh, eh, fornitura ta' l-internet li tkun ħata u abordabbli u hemm ħafna soluzzjonijiet differenti uh, din ulmana anke f'żoni rurali. U għalhekk għandna bżonn nkunu nafu dan il-fatt u nafu bi qed jiġi l-finanzjament. U għalhekk ma nafx jek nipropaw nimbottaw fuq il-livell lokali, ma nafx jek ux ehm, ħaġa tajba, għax jek le li kiku ma jkonix, eh, per esempio, suċċess ta' EFSI, indek settur pubbliku illi qed ta' investiment mis-settur privat u għalhekk dawn il-modelli ta' settur pubbliku u privat jista' jkunu utli wkoll. Għalek għanna bżonn illi niżguraw ruħna illi għana flessibilta biex naraw il-fornitura tal-USO. Sebe bil-ħar li naħdem ma'kom fuq dan il-far u nittema nistaw niċċaraw problemi tekniċi fil-proposta tal-Komissjoni biex eh, morru fil-qalba tal-kwistjoni li tant tinteressa li konsumaturi tagħna. Onorevoli Leider. Grazzi ħafna President u grazzi l-Rapporter. Naħseb li Iva Din hija leġislazzjoni komplessa u hemm ukoll ċerti punti illi diġà nsemmaw. nasa nifokaw nasa nifoka fuq dawk il-punti fejn li imkaw għandu rol importanti imma ovvjament il-mistoqsija l-iktar importanti għadik ta' definizjon tal-kamp ta' applikazzjoni u għanek naqbel il għanna bżon naraw speċifiċitajiet ta' servizzi tal-OTT u ximta qiegħda id debattitu fuq il-livelli id l-kulħadd forsi nintilfu xifti ta' xem differenzi bejn servizzi ta' telekom li huwa provduti minn fornitur li għandhom kontroll fuq l-infrastruttura u l-OTT mhux il-każ. Allura banda waħda nifmu li l-Komissjoni tipprova tiċċara eżatt x'idu nfissru meta ngħidu Electronic Communication Services ma maħniex ċerti jekk fuq medda twila ta' żmien din id-distinzjoni għabbażi ta' ċifri u komunikazzjoni indipendenti se tkun l-iktar waħda tajba l-futur. Imma mod ġenerali naħseb li l-aħjar mod kif nistgħu navvanzaw huwa li niskuraw ruħna illi ikun hemm obbligu limitat kull darba niġu lura jekk l-obbligi hemm bżonn jiġu estisi għal dawn is-servizzi u nuru wkoll speċifiċitajiet ta' dawn is-servizzi issa fuq il-rittijiet tal-utenti aħħarin naqblu li hemm bżonn li jkun hemm regoli ta' protezzjoni ta' ċittadini li huma speċifiċi għas settur u fuq is-seta li l-konsumatur għandu bżonn nsemmu f'moħħna li mhux kulħadd u għatant ix-xurtjat illi jkollu eh, kumitat tal-ħarsin eh, tal-konsumaturi fil-familja bħalek biex jittihom eh, pariri eccellenti u għalhekk nasib dawn ir-regoli fuq il-ħarsin tal-konsumaturi mhumiex bissejjed imma meta naraw ir-regoli speċifiċi għal kull settur bħal rapporter aħna nixqu nżguraw ruħna li jkun hemm koerenza bejn il-kontratt diġitali proposti minn banda waħda u il kodiċi ta' komunikazzjoni elettronika mill banda l oħra tinġu għal kwestjonijiet ta' eh, li nintemmu xi kontratti, per eżempju, xi offerti li huma bundled. U fil-każ tal-bundles, jekk ikun hemm regoli fuq eh, dawn il-bundles fi żewġ proposti dan jista' jagħtilok għal konfużjoni imma ħna nilqaw il-dispożizzjoni ta' trasparenza li jgħinu l utenti ħarin jiddeċidu meta jidu morru minn operatura l-ieħor, per eżempju eh, strumenti ta' paragun li importanti ħafna u nixtuq nisguraw ruħna li dak li diġa għanna fil-Telecom eh, Single Market għal dak li huwa ħarsin ta' dritti ta' ħarin eh, huwa nżammu għal daqstant għanna diġa fejn per esempio l-utent ħari jista' juża jasel it-tamir eh, tal terminal Ollek meta nitkellmu fuq l-obbligi tal-fornituri jekk hemm restrizzjonijiet jekk mhumiex l jistinġu għom fil-bidunet. Senżom Senżom fil-qosor għaxan nabżon nivvotaw nivvotaw derwaqt ma nabżon tal-level oli ta' ħarsin ta' konsumatur meta niġu għal-armonizzazzjoni sħiħa tajjeb jekk fuq il-livell iktar servizzi universali naħseb li huwa aspett importanti ħafna li broadband iġi inkluż. U għandna bżonn inkunu ambizzjużi u fl-aħħar mill-aħħar għandna punt. U jekk ikonna ikonna tal-aċċess għall-internet, għall wifi u importanti ħafna, imma l-utenti aħħarin mhux biss huwa permess lilhom li jagħmlu hekk li kolom dak l-aċċess imma jkollhom l-istess safe harbor protection palma għandhom l-utenti kummerċali niqafaw biex nistgħu mmorru għal votazzjoni. Grazzi. Issa Kaj Kallas u il kommissjoni jekk jogħġbok fil-qosor jien għandi biss żewġ punti knin fuq wieħed wieħed tnejn l-ewwel. Il-kwestjoni hawnhekk mhux tant hija fuq il-level eh, indaqs bejn l-OTT u l-operaturi ta' telekomunikazzjoni imma pjuttost jekk xi ħadd għandu bżonn lajnuna u jkun hemm dik it-telefonata għandna bżonn nirriflettu ħafna meta nitkellmu fuq dawn l-affarijiet u kif ser jinħadmu fir realtà Julia Redder ukoll semmiet xi ħaġa importanti fuq il-kwistjoni tal-offerti li huma bundles. Meta ikun hemm it-tul tal-kontratt u il-jett li wieħed jitemmu eh, qed nara iktar konverġenza bejn il-mobile u l-fiss. U għalhekk nemmen illi għandna bżonn naslu għal konsistenza u armonizzazzjoni sħiħa għax ma jinsax ikonna situazzjoni fejn il-kontratti bundled għandhom xi parti minnhom li huma armonizzati eh, fuq livell internazzjonali, però mbagħad għandhom eh, jew Ewropew mbagħad għandhom parti li tkun purament lokali. Kummissjoni jekk joġbok. Thank you. Grazzi ħafna. Iva, mela, aħna ovvjament se naħdmu diġà bdejna naħdmu bil-high speed u se jkun hemm dawn il-verżjonijiet eh, lingwistiċi biex ikonna konsistenza ħdimna wkoll mal-kollegi tagħna fil-DG Just u magħkom u l-kollegi tal-Kumitat ITRE u mal-kollegi tagħna fil-Kunsill fuq id-direttiva u fuq l-aċċess anke l-utenti li għandhom disabilità. Aħna nilqaw l-appoġġ għall-armonizzazzjoni sħiħa kif ukoll għal kriterji ta' lodot ta' paragun. Forsi nista' nispjega xi ħaġa fuq l-OTTs, l-approċċ tagħna mhuwiex għabbażi ta' naħa ta' min eh, jiffornixxi s-servizz, imma hija talba ta' ta' min qed jisaqsi għas-servizz u l-kwistjoni jekk hemmx diskrepanza eh, fil-utenti aħrin aħna naħsbu li hemm fis-sigurtà, fir-riservatezza, eċċetra, u għalhekk aħna għażilna approċċ illi ifoka fuq l-obligi li huma neċessarji biex inwiġbu għall-OTTs biex ma poġġux kull obbligu fl-OTT. Fuq wieħed tnejn tnejn ħanna nota tal-kummenti fuq il-sensoni possibbli għal numru ta' komunikazzjoni interpersonali indipendenti din hija salvagwardja għax kien hemm ħassib min-naħa tar-rapporter dinja kwestjoni ħanajdu l ta' emerġenza li kiku l-utenti imorru minn numbering system u għalek mod biex nizguraw li kunem aċċess effettiv għas sistema ta' emerġenza muwiex xi eh, ċaqli importanti wis ta' sistema kollha kemm fuq il-bundles ma rridux nawġuhom li miex fil-proposta nasbu li ħaġa tajba li noġob mill-konsumaturi imma hemm ir-riskju tal-locking in tal-konsumaturi f'dawn il-bandi Sudanji li għal kustodin nixtiequ nindirizzaw. U u fuq l-obbligi tal-kuntratt, Signora President qalet illi ma taqrax id-detalji kollha tal-kontrat u l aħna proporejna taqsira tal-kontrat fejn il-punti jew l-enin tal-kontrat ikunu iktar ċari Mat l-aħħar punt fuq id-differenzazzjoni tal-prezzijiet ma naħsbux illi hemm bżonn ta' regolamentazzjoni f'dan l-istadju għax naħsbu illi hemm biżejjed alternattivi mill-OTTs li huma konsistenti ma' l-approċċ biex nirregolaw ċerti aspetti tal-OTTs u l-kodiċi f'partijiet oħra tipproponi illi jkun hemm armonizzazzjoni ta' rata ta' terminazzjoni li dan ifisser ukoll illi l-ispejjeż internazzjonali jkunu imnaqsin. Grazzi. Thank you very much, Tisa. Grazie ħafna. Eh, Naddu mal-ewwel għall-votazzjoni jew inkella ser ta' mitaqsira. Eh, nixtieq biss nirringrazzja l-kollegi għall-kummenti tagħhom għall-iskambju ta' opinjonijiet huwa fajl kompless u se jkollna diskussjoni eh, interessanti fix-xhur il-ġimgħat illi ġejjin. Minn barra round tables illi qed nippjana li namel nispera li smeħta li mkow iġib xi kjarifiki fuq kwistjonijiet importanti u nisapar għana kooperazzjoni mal-kollegi kolli fuq di kustjoni. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Ismeħ pubbliku u l ewwel 20 ta' Marzu. Grazie. We are now going to vote. Issa ser naddu għal votazzjoni. Grazie ħafna. Ser nivvotaw fuq l-abbozz ta' opinjoni fuq ir-rapport ta' Sur Koferati fuq digitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropeja. Ser ngħid dak li qed fil-bidu tal-laqgħa dwar l-aġenda ta' nhar il-ħamis. Għandna numru ta' punti għal ħamis war nofsinhar jekk il-votazzjoni fuq it-type approval ma jdumx ħafna jiena ser ndaħħal xi punti mill-aġenda ta' war nofsinhar għall-aġenda ta' filgħodu. Xi membri se jkunu kuntenti ħafna meta il-ħamis war nofsinhar ikunu liberi. Għalhekk jekk għandkom xi punti li jinteressakom fuq l-aġenda ta' war nofsinhar, iċċekjaw li ma jistakom għaliex se nibdew indaħlu dal-punti fil-ħodu jekk ikun possibbli dan huwa skont il-votazzjoni fuq it-type approval. Aħna għandna ħin twil għal dan il-votazzjoni. Grazzi. Issa il-votazzjoni fuq ir-rapport tas sur kofferati fuq id-digitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea. Kompromess fuq par, eh, kompromess tnejn. Kompromess wieħed għadda kompromess għaxra favur kontra astensjonijiet għadda kompromess t-nejn favur kontra astensjonijiet għadda kompromess li ta' favur kontra astensjonijiet għadda erba favur kontra astensjonijiet għadda ħamsa favur kontra astensjonijiet għadda sitta favur kontra astensjonijiet għadda seba favur kontra astensjonijiet għadda tminja le anzi 11 tejt il-kelliema favur kontra astensjonijiet għadda 8 favur kontra astensjonijiet għadda emenda 23 favur kontra astensjonijiet għadda emenda 25 favur kontra astensjonijiet maddix. kompromess 13 favur kontra astenzjonijiet għadda emenda 42 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Kompromiss disa favur kontra astenzjonijiet għadda 10 favur anzi Tnax tajt il-kallima favur kontra stenzjonijiet għadda. 14 favur kontra astensjonijiet għadda, 15 favur kontra astensjonijiet għadda, emenda 67 favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa votazzjoni fuq il-proposta sħiħa by electronic vote. E votazzjoni nominali. So that is passed by Mela, il-votazzjoni għaddit bi 30 favur u wieħed kontra m'hemmx astensjonijiet. Nifirħu l Sergio Koferati, grazie ħafna. the sooner I see the voting list for Thursday, the faster I will be able to aktar ma nara il-lista ta' votazzjoni malajr għal-nar l-ħamis, iktar inkun nistaw naddu għal punt. Issa, naddu għal rapport ta' Sir Antonio Lopez Street White, rapport fuq il-konnettività tal-internet ta' tkabbir kompetitività u l-kozjoni, is-Soċjetà Ewropea tal-Gigabit u l-5G, dinja konsiderazzjoni tal abbossa opinjoni dwar rapport sieħa bażi tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-5G qed jikkontribwixxi li kon itre. Ser Nadil kien issa lir-rapporter grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela dan il-komitat forsi ma nenfasizzawx bizzejiet l-opportunità li natu tant eh, importanza li dan is-settur li jista' jwassal għad kabir u għal korenza l-iktar impiega l-iktar ġit. Din hija opportunità biex inservu aħjar l-ċittadini tagħna u nirrispettaw l-mandat tagħna. U għalhekk aħna nafu illi dak eh, dan settur importanti għal futur u dan mhuwiex biex inkunu paparali għalissa għax anzi bil-kontra imma naħsbu li għas soddisfazzjon għalina li aħna parti eh, ta' futur iktar mimli ġit għal miljuni eh, ta' Ewropej tagħna fil-futur u dan l-aħħar 24 sena aħna kollha nafu l-istat tal-networks mobili u mbagħad iktar tard aħna morna lura imħabba il-4G u qabel kena t-tuġi mbat il-foġi u aħna tlifna l-kompetitività ma issa l-ambizzjoni tagħna li nkunu leaders fuq level dinji illi konna l-5G. L-opinjoni illi tal-imko għanna biex nkunu nistaw eh, nipresentaw il-rapport fuq l-internet il-kohesjoni hija opportunità biex nkunu nistaw nippreżentaw l-viżjoni tagħna tas suq intern iktar integrati, iktar kompetittiv u ikur skont l-ambizzjonijiet tagħna biex aħna jkollna l-kondizzjonijiet għal kontinent iktar ġid u l-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol u għalhekk eh, teknoloġija l-automatizzazzjoni u l-inter eh, skambju ta' dan it-tamir eh, tekniku tant importanti u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet simultani, instantani, uh, Internet of Things u din jaw kol sistema eh, ċibernetika u cloud computing u l-Europa għandha bżonn tinnova ruħa u li din l-innovazzjoni tfisser sfida għal intraprizi tagħna għal u hemm ukoll bżonn ta' li nkunu viċin ta' xulxin bħala intraprizi u hemm tliet punti li huma importanti ħafna fir-rapport tal-inkoll l-ewwel net illi aħna mmexxu din rivoluzzjoni teknoloġika, it-tnejn biex ikona din l-opportunità strateġika għal opportunità rikonoxxuha u tliet punt biex nafu illi ikun hemm pjantazzjoni tal-Kummissjoni tista' tgħinna. Mela, s-soċjetà Ewropea eh, era importanti illi ikolla l-5G pala innovazzjoni biex nkunu nistaw tassow ikonna il-suq waħdina ċitali kompetitiv tana. Anki il-high speed eh, jista u kol eh, fattur importanti specialment fil zoni rurali biex nofru l istrumenti biex ikun nistaw jipparteċipaw fl-epoka tal-internet u fl-istess ritmu pal żoni urbani u fl-istess waqt biex huma jkunu jistaw kol jisfruttaw u jużaw din il-firxa kompetittiva eh, li jistaw imorru mis servizz ta' edukazzjoni sa' affarijiet tal iker U għalek huwa importanza kruċali illi jkollna effiċenza la taniċu fl-ewwel fażijiet tat-teknoloġija u fl-iżvilupp tal-5G u hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun f'pożizzjoni li fuq il-qoddim għal dawk li huma l-vantaġġi importanti ħafna illi jimplikaw li nkunu leaders eh, fuq livell dinji meta nintroduċi teknoloġija bħal din u dan eh, dawn l-għaniet qoddim għandna bżonn ikonna politiki u eh, liġijiet li jkunu taħarsu lejn il-futur, lejn innovazzjoni u eh, approċ flessibli għassu biex għat imbottatura eh, l-izvilup biex ikolla teknoloġija intelligenti biex jek nirrikonoxxu l-importanza nisviluppaw għafas li kun wieħed kompetittiv illi jistimola l-innovazzjoni li kun hemm servizzi ġodda u fl-aħħar mill-aħħar li kun hemm iktar investiment li jwassal għal għal beneficja għal konsumaturi u għalhekk b'dawn l-għanijiet huwa importanti l-armonizzaw ir-regoli bażiċi biex ikonna frekwenzi ġodda tal-bandwidth eh, għal u għalhekk għanna bżon nisaminaw possibilita illi konna tul ta' periodi li kun bisejed biex n-terminaw u kol grad ta' anticipazzjoni għal minet qed jinvesti. U għalek għanna bżon nikun koxenti illi nattiraw investiment mis settur privat Fu dan il-modell. U għalhekk f'dan il-kontest temson son taftijib fl-organizzazzjoni tal-bandwidth skolla eh, li jkunu ta' 6 eh, HZ eh, u kif ukoll full 5G u għalhekk hemm bżonn li dan ikun qabel il-fejn qabel it-tmim tal-2017 u għalhekk għal dawk li huma l-isfidi li ġu marbutin mal-5G u l-aċċess għall-internet minħabba dawn teknoloġiji huwa essenzjali biex niżguraw li kuna adozzjoni maġla ta' dak li najdu Internet for Things. U għalhekk is-settur privat hemm bżonn ukoll jassumi rol rol ta' leader. U jekk l-Europa ma jkollix dawn il-networks eh, moderni u infrastrutturi ta' konnettività maġla u ta' kwalità, l-Unjoni Ewropea ovvjament se tkollha r-riskju illi tibqa' lura u ma tkunx tista' tattira l-investiment u l-għarfien tagħha. U għalhekk dawn ovvjament fisser illi jkollna telfa ta' eh, l-vantaġġ kompetittiv li sta' jkollha. U għalhekk hemm bżonn nipproċedu b'ċerta urġenza biex niżviluppaw teknoloġija tal-5G biex ma jkunx hemm frammentazzjoni tas-swieq u ma xeklux kull eh, kull aċċess ma jkunx iktar ostakli biex hekk nkunu nistaw nikkompetu f'dan is-suq waħdini. Imma l-kooperazzjoni internazzjonali eh, tibqa' importanti ħafna biex nassumu eh, rwol ta' tmexxija fuq livell internazzjonali biex hekk niggarantixxu li regoli internazzjonali bażiċi fl-ambitu ta' teknoloġija 5G jkunu disponibbli qabel eh, l-tmim tal-2017 biex hekk Eh, Kullu nistaw ntejbu il-level tal-ħajja u għalek kif konna għadna eh, maċ-ċifri tal-Komissjoni l-pjantazzjoni eh, ta' teknoloġija tal-5G l-Unjoni Ewropea kollha kemmi se żid il-potenzjal biex tkun tista' toħloq ferm iktar postijiet ta' postijiet ta' xogħol, iktar ġid u livell ukoll ta' xogħol għax dejjem ngħid ukoll huwa tant importanti speċjalment fost iż-żgħażagħ u dan ikun possibbli biss bħol qienet ta' suq intern li jkun f'saħħtu ħafna, dinamiku permezz ta' tkabbir u brati ta' impigi għoljin ħafna u l-realizzazzjoni sħiħa ta' suq diġitali u li huwa il-mezz l-iktar maġġel biex nikonsolidaw it-kabbir u noħolqu postijiet ta' xogħol ta' kwalità. Dawk kollha illi eh, għedin jaħdmu, aħna nilqgħu kull tip ta' suġġeriment biex rapportu intkom tafu bibtijaj li dejjem eh, lest biex eh, nismakom u nistaw ikonna u kol skambi ta' veduti. Grazzi ħafna. Thank you very much for that. And the um, socialist shadow is... Grazie ħafna, issa Sergio Gutierrez. Iva, grazzi ħafna Presidentu, grazzi u kol eh, l-rapporter għalla bozz tal-rapport eh, tiegħu. U nistaw naqblu miegħu għal dawk li huma l-għanijiet politiċi, nixtieq ngħid però wkoll l-istrateġija tal-5G tagħmel parti ta' strateġija sħiħa edha ġifiri dik tal-internazzjonali u kol biex ikun hemm iktar kompetitività fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea, iktar tkabbir, iktar tkabbir sostenibbli. Biex hekk is-suq intern ikun tassew wieħed uniku li juża dawn it-teknoloġiji u dawn jagħmel parti tal-kuntest sħiħ tal-kompetitività kif qalt il-Kummissjoni u aħna naqblu u tista' twassal ukoll mhux biss għal ħafna eh, għal fixxa siħa ta' vantaġġi imma ħafna vantaġġi kol soċali u dawk favur l-ambjent. U għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm din il-kontività tal-5G eh, biex eh, ċittadini kollha jkun jistgħu jisfruttaw u jgawdu minn dan l-internet għax biex hekk inkunu nistgħu nisviluppaw ikonna żvilupp ekoloġiku, per eżempju anke dawk li huma il-vetturi autonomi u nistgħu ntejbu l-kompetitività tagħna anke dawk li huma l-SMEs f'din id-dinja globalizzata għax nistgħu ntejbu kważi kważi l-aspetti kollha tal-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. U għalhekk aħna nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea biex tkun tista' tiħu bis-serjetà dan il-proġett u kif qal ir-rapporter u kellu raġun aħna qegħdin assolutata dik li l-istrateġija fuq u sanna tard fl-istrateġija tal-erba ġi u għalhekk kitlifna ħafna vantaġġi kompetittivi u mbagħad eh, aħna qed imbagħtu dawn l-aħħar snin u għalhekk kif għandna dawn il-proġett biex eh, aħna ma ridux eh, aħna nixtiequ naqbdu din l-opportunità ma nitilfux din l-opportunità u għara nafu li din istrateġija senġibuha mhux permezz tal-klim imma mħabba l li nistgħu naqblu kollha fuqhom u bil-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet kollha. U għalhekk il-faċil se twassal ukoll għall-investiment u l-kooperazzjoni bejn is-settur pubbliku u privat. U għalek għan bżonn ikollna strateġija maġla u waħda ambizzjuża biex inkunu nistgħu nisviluppaw l-infrastrutturi li huma neċessarji miex il-Komissjoni Ewropea meta tkellem fuq il-minu ta' euro li hemm bżonn għall-istilup ta' din it-teknoloġija u ovvjament disponibilità tal-budget ukoll u l-kapaċità li għandna bżonn anke tal-amministrazzjoni pubblika u l-investiment privata kif ukoll ċertezza legali li nkunu nistgħu jkollna li biex hekk nkunu nistgħu ukoll niżviluppaw karatteristiċi tekniċi u dan kollu ifisser li eh, l-lum qabel għada nkunu lesti għal dan il-proġett tal-5G u lek netlob l-Komissjoni Ewropea li taġġel, taġġel u tal li li l sat membri li jaħdmu ma' settur privat biex nisvilupaw is sigurta legali biex inkunu nistaw nisvilupaw din it-teknoloġija huwa neċessarju ukoll u importanti ħafna nisiġu illi ma jkunx hemm iktar skud għax bil eh, l-avanz teknoloġika naraw li hemm skud ta' kull tip per esempio għal dak li huwa il-diskrepanzi bejn il-zona rurali u dik urbana bħalma qal rapporter, anki eh, diskrepanzi li hemm per eżempju bejn il-ċittadini ma jistgħux jużaw it-teknoloġija u jekk ikollna tkabbir inklużiv huwa neċessarju li aħna naħdmu minn issa għall-istess waqt waqt li żviluppaw din it-teknoloġija biex ma jkunx hemm dawn id-diskrepanzi li diġà nafu li kellna bit-teknoloġija li kellna qabel. U għalhekk bażikament bil-iżvilupp tal-innovazzjoni kif ukoll tal-applikazzjoni ta' teknoloġija komplementarja u għalek aħna neżiġu nitolbu l-Komissjoni Ewropea li tiżviluppa din l-innovazzjoni biex hekk din l-innovazzjoni tkun tista' tilħaq mhux biss l-żoni rurali ma koll l-SMS biex ma jkunx hemm diskrepanzi bħalma qed ngħid fl-iżvilupp ta' din it-teknoloġija. U qabel ma nara nixtieq ngħid illi nitolbu nixtiequ naħsbu li huwa importanti ħafna illi zommu f'moħħna biċ-ċar illi hemm bżonn e, ta' kuntess ġdid għal dawk li huma l-standards biex nkunu nistgħu nadattawhom għal 5G u l-iktar hemm idea fil-rapport tal-rapport ta' meta jitkellem fuq il-fiskalità għalija dik intelligenti paragrafu 13 u għal da' stand li huwa importanti ħafna dan huwa punt importanti ħafna u għandna bżonn studjaw b'intelligenza ma nixtieq inkun naf li mhuma l-mezzi illi qed jitkellem ir-rapporter fuq mal dik li hija qasam ta' fiskali dan huwa wieħed mill-affarijiet li tant importanti għandna bżonn nitkellmu fuqhom hawnhekk u jkollna ċara f'moħħna li mi l-opinjoni li għandu ir-rapporter. Grazzi ħafna Antonio għal rapport jak u għana l-estin nikkooperaw. Grazzi. Thank you. Richard Sulik. Grazie ħafna, Richard Sulek. by som chcel podporiť pána Mejdela, preto lebo s tým sa dá len... Grazie ħafna, signor President. Jina nishtiq biz nappoġġa l rapporteru unajt illi jina naqbel illi l-Unjoni Ewropea hija f'sitwazzjoni partikolari hija importanti għaliex qed naraw eh, setta standards tal-5G dan huwa l-kuntest għal pjantazzjoni ma titox ħafna dettal u naħseb li dan huwa din hija opinjoni tajba f'dan l-istadju tal-proċess qegħdin fi subija mal-industrija bejn is-setturi tat-telekom u dawk li mhumiex tat-telekomunikazzjoni. U jiena partikolarment kuntent li nara illi hemm nota minnaħa tal-Kummissjoni li jisimma il-kodiċi ta' telekomunikazzjonijiet Ewropej. U din titkellem dwar is-semplifikazzjoni tar regoli għal 5G. Il-Kummissjoni eh, tagħmel il-qafas regolatorju. Rridu niżguraw li ikun hemm ir-regolazzjoni minima neċessarja. dik li dak li għalaw l puntijar Hemm stqarja ġenerali, hija illużjoni illi naħsbu illi ser indaħlu il-5G f'kull villaġġ u f'kull zona rurali. Għaliex din se tkun teknoloġija kompletament ġdida u Hemm ħafna innovazzjoni dan il-pjanta fal u wieħed importanti. Però fuq livell ta' Unjoni Ewropea rridu nagħmlu aktar xogħol biex naġġornaw l-oħna ma' mażoni oħra. Grazzi ħafna. l Lockhart Lockhart mhux hawnhekk xatt mill-ħodor. Grazzi ħafna, Signor President, l-ewwel net nixtieq Marta nanzi jiskuza ruħu tal-assenza tijew. Jishtiq jirringrazzja rapporter għala bossa opinjoni fuq dan il sujġet importanti u jaħseb li dawn iż-żewġ suġġetti il-5G u s-soċjetà tal-gigabyte jixir l-opinjonijiet tagħhom separati u jaħseb illi l-abbozza rapport tal-itre u tal-imko u ma xifti diffiċli sabiex taqrom ħabba E, din raġuni tiġi f'maħna s-sġra tal-miliet. Irridu nizguraw li konna testa jieb minnaħa tal-imko u kol. Għalek se jissuġġerixxi xi emendi żgħar biex jenfasizza xi punti aħjar. Grazzi ħafna. Xi ħadd fisem il-ħodor? Xi ħadd għal xi parti Le. Nerġaw l għura rapporter. Le, lanqas. Xaħat mill-Komissjoni? Il-Komissjoni tixtieq titkellem iva. Grazie ħafna, Signora President, fissar il-Komissjoni ngħid li aħna nil-għaw l-elementi tal-opinjoni li ġew ippreżentati llum huwa importanti mill perspettiva tas soċjetà tal-gigabytes illi nefasizzaw illi infrastruttura ta' kwalità tajba u moderna hija kundizzjoni neċessarja mhux għal vibe biss imma l-elementi kollha tal-suq uniku diġitali għalhekk aħna naqblu ma' ħafna mal-opinjonijiet illi rajna hawnhekk illum huwa importanti ħafna ovvjament illi żoni rurali ma jibqgħux lura f'dawn l-iżviluppi aħna ovvjament naqblu bisseħ ma' sursulik illi mux kull Villard zej se jkollu il-teknoloġija 5G mal-ewwel. Is-soċjetà tal-gigabyte tipproponi mira sal-2025 li mhux il-bot mill-perspettiva ta' investiment u sa dakinhar norbtu flimkien kull Ewropew u ma rridux ninvestu flus, speċjalment flus pubbliċi sabiex nilqu din l-ambizjozi kwalunkwe teknoloġija li hija jew impossibbli jew tiswa ħafna flus ser tkun diġa qed tintuża fid-dinja sa il-nar dwar l-investiment ma nistax naqbel iktar li sfida mill-perspettiva purament finanzjarja tibqa' waħda kbira. Però sabiex insaħħaħ il-punti li sar aħna nisperaw illi intom ser taqblu mal-approċ illi joffri inċentivi ta' politika regolatorju finanzjarju l-kol flimkien sabiex nizguraw li dak li jisir iwassalna għal networks moderni ta' konnessjoni u ta' kwalità olja għas su uniku digitali. Grazzi. Jinser nwasal komment jiena nemmen bizħi illi nizguraw illi zoni rurali ikunu konnessi, pero nifhem ukoll illi operaturi illi ser ipoġġu l-5G fiż-żona urbana qed jitkellmu dwar kaxxa ta' konnessjoni kull 200 metru u ma nistgħux inwasslu dan fiż-żoni rurali għalhekk bil-forsi jkun hemm differenza bejn il-konnessjoni urbana u dik rurali. Irridu nifmu dan. Hemm differenza fundamentali. Ir-rapporter jixtieq jitkellem jew nifqu hawnhekk tajjeb nifqu hawn. E, l-iskadenza l-emendi hija jum San Valentino. Il-koll inħobbu il-farġi u s tal-gigabits l-14 ta' frar f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda il-rapport ta' Pascal Duran fuq ħajja itwal għal prodotti, benefiċi għal konsumaturi u l-kumpaniji. qed nitkellmu dwar ħajja itwal. Fil-fatt <laughs> ir-rapporter kellu jistanna ħafna żmien qabel ma seta' jressaq dar rapport fuq il-mejda. Grazzi ta' xogħol li għamilt. Ir-rapporter Pascal Duan tixtieq tippreżenta xogħolok. Grazzi ħafna Viki malajr malajr anki jekk is-suġġett eh, tiegħi mhux taqsek eh, attirenti, attraenti għal ġrata ta' San Valentino imma naħseb illi hemm bżonn l-ewwel nispjega l-kuntest fejn dan ir-rapport qed jiġi proposta l-attenzjoni tagħkom. U dan għaliex għax aħna bħala punta tluq kellna stqarrija kollettiva illi kien hemm fl-Ewropa diffikultà biex nisviluppaw industrija illi tkun industrija ta' kwalità waqt li normalment ħanajtek hija biss tikketta tal-industrija Ewropea u qegħdin nitilfu ħafna impjiegi mingħajr ma l-konsumaturi ikollhom daqshekk interess u għalhekk kien hemm parir fl-2013 tal-Kunsill Ewropew li ġi adottat l unanimità fil-kolleġġ, ġi fil-konsumaturi, l-industrijali u l-rappresentanti tal-ħaddiema ħarġu parir u jitolbu li l-Europa li titkellem fuq il-ħajja tal-prodotti biex nipermettu li l-industrija biex ikolla immarġni b'saħħitha u fl-istess waqt biex il-konsumatur ikun jaf aħjar kwalità tal-prodotti illi jixtri. U għalhekk ir-rapport ma jorentax ruħu biss fuq il-prodotti meta jiskadu mod programmat, dan huwa suġġett ta' ħafna leġislazzjoni fl-Ewropa fuq livell nazzjonali, imma dan huwa fatt illi il-prodott industrijali item jiskadi dan huwa suġġett illi jibqa suġġett marġinali, ċfir fatt illi industrialisti jikunu jridu minn jeddom ehm, jantiċipaw janticipaw il-data ta' skadenza mhuwiex is-suġġett tal-rapport jgħaj, jina rapport ixtiequ illi poġġi l-industrija fil-qalba tal-produzzjoni jipprova jieħu l-vantaġġi tal-fatt illi għandna ħaddiema li huma kwalifikati u għandhom ħiliet tajbin ħafna u inġeniera wkoll fost l-aħjar fid-dinja u għanna seta ta' akwist sostanzjali għax il-konsumaturi Ewropej huma lesti illi eh, jixtru eh, prodott ta' kwalità meta jkunu informati dan huwa test, dan huwa il-kontest, kien hemm ħafna sħarriċ anki mill-komitat tagħna u hemm parir eċċellenti li għadu kemm ħareġ mill-kollega mill-komitat Enfi illi juri illi nistaw nipprovaw u meta ngħid nipprovaw żgur se naslu biex insibu konverġenza fuq dan is-suġġett. Min nistgħu noqgħod nidħol fil-font issa biex ma ntawwalx Imma nixtieq saqsi li huma ma lassi li fuqhom ħdimna. L-ewwel importanti ħafna għal konsumaturi fl-Ewropa il-fatt il fatt il prodotti kun reparabli iġifiri nafu il-kol ħaniħdu l-eżempju klassiku ta l iphone Aħna wasanna għall-iPhone 7 u sal-iPhone 4 il-batteriji kienu waħlin fl-intern tal-iPhone, anki jekk eh, l-iPhone kien tajjeb, ma stajniex imbidlu l-batteriji mingħajr ma irdu l-iPhone. U dawn bħal tajes ta' ta', ta, ta vettura hemm li wieħed ibiddilhom. U għalhekk ma kienx hemm irrieda li wieħed jaqret l-iPhone, imma ngħidu l-konsumatur jistgħu jixtru ieħor. Imma issa dan telefon bħal dan huwa xi mit euro hemm parti ta' popolazzjoni li ma jistax eh, t-telefon li għandu. U Għalhekk wara pressjoni mill-konsumaturi Amerikani issa ksibna illi il-batteries eh, huma eh, għandhom li l-screws u għal daqstan dan ifisser li wieħed jista' joħroġhom minn hemmhekk. U ovvjament l-ispiża mhijiex kbira ħafna nistgħu nisviluppaw din dan l-eżempju f'ħafna setturi. Per eżempju, jekk wieħed għandu problema elettrika eh, fil-washing machine, aħna ma nirdux illi il-magna kollha kemm tinbidel għax hemm eh, problema ta' konnettività elettronika, din mhix ħaġa normali, mhix ħaġa ġusta U għalek għanna bżon insommu sot fuq daw kwistjoni ta' tisvija. Il-Ġermania per eżempju tilfet ħafna postijiet ta' xol daw l-aħħar sentejn tliet snin fil-tisija, fil- eh, tisfija għax kienem ħafna nies illi għandhom il-ħila isowu l-affarijiet imma issa aħna na isna fl-Ewropa xi ħaġa ma taħdimx u għalhekk narmuwa. Le, nipprovaw insawuwa il-ħaġa għax Ovvjament dawn huma kollha affarijiet li għandna bżonn inżommuhom għax l-Ewropa mhijiex qed tipproduċihom i għandna bżonn importawhom dejjem ħafna affarijiet u għal daqstant ħafna spejjeż u għalhekk għandna bżonn naraw illi nipprovaw illi u dan jkun biqbil mal-unions u mal-intraprisi u mhux li noħolqu restrizzjonijiet illi ma jiflaħx imbagħad is-suq għalihom. U għalhekk inżidu kemm dan il-prodotti jista' jissowwow mbagħad il-sostenibilità tal-prodotti għax l-Europa tista' tikwadanja ħafna illi konna prodotti ta' kwalità olja dawt narawha bil-vetturi, il-Ġermanja, per eżempju eżempju emblematiku, naraw ukoll bil-appliances eh, tad-dar u l-Europa mill-ġdid trid tkun l-ispazju fejn il-prodotti jkunu sostenibli u nkunu gburin bil-produzzjoni Ewropea. Din hija t-tieni ħaġa u t-tielet ħaġa l-informazzjoni tal-konsumatur biex hekk il-konsumatur meta jixtri xi ħaġa prodott li hija kwistjoni soċjali wkoll. L-iktar foqra ovvjament jixtru prodotti li ma tantx iqumu. Imma ovvjament dawn ġi prodotti fiċ-Ċina, allura ma tantx hemm liħ għall-industrija Ewropea, u dawn jinbidlu ħafna u fl-aħħar mill-aħħar huma l-foqra illi se dejjem iħallsu iktar. U għalhekk dawn kienu l-assi l-iktar importanti, mister idħol iktar f'dettal, nistenna il-kommenti biex inkunu nistaw intejbu proposta tijaj imma dawn numar orientazzjoniet konsum, kwalità, impigi, sostenibilità biex inżommu il-risorsi primarji. Dan huwa dinja qalba tar-rapport tijaj. Thank you. Um, the... Grazie ħafna. E shadow rapporter reporter, Adam Shanford. sen nkun onest għax lider għandi problema dar rapport. Senżo fil-qosor. Il-Renju Unit iddeċidiet li titlaq mill-Unjoni Ewropea. Ħafna mill-koċittadini tagħna kienu sorpriżi dwar għalfejn ġara dan u sissa għatanna raġunijiet għalfejn nkunu sorprizi, forsi raġuni i in-nis ma qrawx dak ir-rapport partikolari. Xi wħud minna jagħmlu sforzi kbar f'din il-kamra sabiex jibdlu ir-realtà ta' situazzjoni daqs f'termini ta' kompetizzjoni u jasbu li jistaw jintroduċu standards regoli u jiblu d-dinja f'waħda ideali. U d-dinja ideali tajja biss jeżisti u l-prodotti se jibqaw mekkal dejjem u jitqasmu b'xejn lil kulħadd li jkun jixtieqhom. Kien hemm tentattivi fl-istorja sabiex ikun hemm soluzzjonijiet bħal dawn mhux fil-pajjiżi uniċi biss, però anke fi gruppi ta' pajjiżi xi soluzzjonijiet ta' dan it-tip ġew ipprovati anke b'mod politiku. L-idea kienet li jiżguraw li kulħadd ikun jista' jiflaħ iħallas għal dak kollu li jixtiequ r-riżultat finali u għadanna zoni fid-dinja bħal Kuba u l-Korea ta' fuq fejn in-nies għadhom jasbu li dawn l-idejat għadhom jistgħu jsiru realtà. Sfortunatament, imkien fid-dinja u anke fil-pajis tiegħi aħna irrealizzajna li dawn l-idejat missu jwaslu għal riżultat mixtieq. Il-kommenti tiegħi jistemew negattivi, però mill-esperjenza tiegħi f'din il-kamra anki l-Arab bots eventualment jiġi adottat u xi minn mill-aktar proposti radikali xi drabi jiddarfu xi ftit. Però jien nispera li daqqat ma jasal għall votazzjoni U nixtieq ngħidlek, Sinjura President, illi se nressaq ħafna emendi għal dan l-abbozz ta' opinjoni marriċ nistema negattiv inħin kollu. Nishtiq insib xi punti pożittivi wkoll. Il-protezzjoni ambjentali huwa wieħed minn dawn il-punti pożittivi u jridu konx, inkunu konxi mill-destin ta' protezzjoni tal-ambjent Però inna nitkellmu dwar l-ekonomija għall ħarmijiet ta' snin. Però rridu strument ta' ħjaret kabbiru xogħol minna għall-oħra, rridu nafru nindirsaw il-bżonnijiet tal-konsumaturi u mhux biss is-suq ħieles impossibbli li nirregolaw kull aspett tal-ħajja fuq dal-kontinent. Dan huwa impossibbli. <coughs> Dan ir-rapport m'għandu xejn x'jaqsam mas-suq ħieles u mal-kompetenza u mar-regoli fuq is-suq tax-xogħol. Dawn huma idejat sbieħ, però il-riżultat jista' jwassal għal wieħed oppost minn dak li nixtiequ. Użajtu l-eżempju tal-iPhone u l-problema bil-batterija. Jiena xtrajt iPhone u kelli problema bil-betri u deċidejt illi il-kumpanija Apple marna xilix taqdi il-bżonni tiegħi ta' konsumatur għalhekk jiena armejt l-iPhone u xtrajt Samsung. Użajtu wkoll l-eżempju ta' nies f'ar illi jistgħu iħallsu biss għal prodotti ta' kwalità inqas ma jimportawx jekk fil-Ġermanja jew x'imkien ieħor jistru qualsiasi ħaġa. Oh my god. ħatiħor se jkolli juża opportunitajiet differenti illi il-ħajja toffri ta' kuljum. Dan ma jistax jinbidel minn kwalsiasi leġislazzjoni. Dan jista' jinbidel minn politika ġenerali, soċjali u ekonomika Pera, pero dan il-rapport ma xem minn dan. In... Lisa Jakonsari. Grazie Hafna. Mm ympäristönormia Imma għanna bżon ta' regoli fuq il-kontrat tal-ħidma, il-regoli, eccetera. U dan jagħmel tajjeb għall-ekonomija tas-suq. Ir-rapporter tagħna qed li mhijiex ekonomija attrajenti u għalhekk għandna esperjenza li hija marbuta ma' dan il-5 dan il file prodotti fejn kollox huwa programmat. Jiena, per eżempju, uh, eh, xtrajt coffee maker u mbagħad aħna rajna għaliex ma ħadmet wara uh, sena u hemm uh, eh, biss ħaġa tal-plastik illi iktar minn sena ma ddumx u għalhekk mhijiex ħaġa etika u x'vera din. U għalek dan il-rapport huwa sħiħ ħafna, huwa tajjeb ħafna, u jressaq ħafna mistoqsijiet u kwistjonijiet importanti naraw li muwa l-post tal-konsumatur. Edin naraw u kol li mu l-impatt ta' dan it-tul ta' periodu tal-prodotti pjuttost qasir u kif nistaw u kif qal rapporter fl-intervent tiegħu hemm bżonn illi ninformaw il-konsumatur għax is-soċjetà tista' tipproponi wkoll inċentivi għall konsumaturi biex hekk nkunu nistgħu nipproduċu affarijiet illi jdumu iktar, pereżempju tikketta li tajt prodott sostenibbli. Dan huwa aspett importanti u matul il-garanzija il-konsumatur hemm bżonn li jkun jista' eh, jisib xi ħaġa li toħodlu post il-prodott illi mhux qed jaħdem iktar, U hemm punt ieħor importanti illi għandna bżonn nindikaw bieċar illi ix mandux m'għandux bżonn eh, u jgħati l-prova illi hemm xi parts illi mhux qed taħdem so, u dan diġà rajnieh fir-rapport tas-Sinjura Gebhardt. Hemm bżonn il-prodott ikun jista' jisowa, jkun hemm l-spare parts disponibbli U l-esempju tal-iPhone tal-iPhone juri illi meta nħarsu madwarna diġa nafu illi hemm ħafna ħwienet eh, żgħar illi qed jippruvaw isowwu dawn l-iPhones u għalhekk din ħolqot attività fl-istess waqt imma għandna bżonn insaqsu jekk din l-idea tal-Ewropa ix waħda biex il-prodotti fl-Ewropa jkunu ta' kwalità u din it-tiketta Made in Europe għandix ċertu valur maħħa, ma rridux li nkunu f'kompetitività ma prodotti ta' kwalità ħażina mingħajr regoli, imma għandna bżonn dan ngħiduh biċ-ċar ukoll fir-rapport. U għalhekk dan it-tul ta' perjodu eh, li huwa deċa programmat hija xi ħaġa ħażina ħafna u għalhekk il-Parlament Ewropew permezz dan ir-rapport hemm bżonn ikun kontra dan il-fenomenu. U ngħidu li dan naqas biss ma jikorrispondi għal aniet tal-ekonomija ċirkolari u mur kontra wkoll aniet tagħna għal protezzjoni tal-ambjent. U għal daqstant, fu meta it-twal ta' żmien, nistaw naħsbu li forsi li niprojbixxu din it-tip ta' programmazzjoni ta' tul ta' perjodu ta' ħajja tal-prodotti. Għalhekk l-iktar ħaġa importanti hija xogħol, sostenibilità, dawn huma termini l-iktar importanti. U dan juri illi għandna bżonn naġixxu fisem iċ-ċittadini tagħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew.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 Eh, li jikontribuċu għal prodotti li jidumu iktar, il-konsumatur, il-produttur. Il-koll għandhom jappoġġa l-inċentivi sabiex intawlu il-ħajja ta' prodott. Hemm xi suġġermenti f'dar rapport, u ukoll armonizzazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq it-tul tal-ħajja ta' prodotti u t-tiswija ta' prodotti. Irridu wkoll noħol inċentivi nippromovu innovazzjoni fil-kodissin u dan joħloq soluzzjonijiet iktar eh, dewmina għal prodotti. Dar rapport għandu jispjega aktar fid-dettal il-passi li l-produtturi jistgħu jiedu sabiex itawlu l-ħajja ta' prodott. Għanna nixtiequ noħol u bidla fejn kemm il-konsumaturi Ewropej jieħdu sem billi jerġgħu jużaw il-prodotti u tawlu il-ħajja tal-prodotti u għal-produtturi sabiex joħolqu prodotti li jdumu iktar. Jina ma naqbix però ma l-approċ li nimponu xi dispożizzjonijiet bħal it-tikketjar obbligatorji rridu noqogħdu attenti għal-konsumaturi meta niprofa nilħu l-għanijiet tagħna ma rridux noħolqu ħafna informazzjoni jew informazzjoni illi tista' tikkonfondi l-konsumaturi. L-tikkatjar ta' dewmin ta' ħajja jista' jagħti aspettativi folots lil konsumaturi jekk ninnegozjaw il-proposta tal kontrutti digitali aħna nistgħu nifoka fuq dal-miżuri. Dan japplika wkoll għal paragrafu 17 u sejħa għal evalwazzjoni ta' impatt ta' tikketjar flimkien mal-garanzija legali. Hemm leġiżlazzjonijiet li palissa għaddejjin mill-perspettiva pratika ma nsiba diffiċli naqbel ma paragrafu 21 dan ikun impossibbli nimplementaw. Kif nistgħu niddeċidu illi eh, hemm aġġornament essenzjali? Dan huwa l-każ ukoll f'paragrafu 16 dwar l-obsolescence ta' prodotti. U diffiċli li t-deċidi jekk it-tul ta' ħajja ta' prodott ix deċiżjoni deliberati u le. Rridu neżaminaw għazli toħra bħal sistema koherenti li tippermetti li neżaminaw u nevalwaw b'mod indipendenti. Irridu naraw kif il-mekanizmu tal-menti fuq Unjoni Ewropea jista jitejjeb iż-żewġ mekkaniżmi li l-għandna il-riżoluzzjoni ta' tilwim u il-riżoluzzjoni ta' tilwim online. Jiena għadda rapport bħala l-ewwel pass sabiex u politika koerenti sabiex intawdu l-ħajja ta' prodotti fl-Unjoni Ewropea. Sinresa xie emendi skont dak li eh, tkellimt dwarru. Nisa par għana kooperazzjon fuq dal fajn Thank you. Uh, for GUE? No, Pasioi? No. For EFDD, Marco Zulo. Ali EFDD, Marco Zulo. Grazie President. Grazie ħafna President. So, grazie ħafna l-rapporter għal eh, kontenut dan il-rapport, dan il-rapport qed jippromuovi li l-affarijiet iservu iktar fit-tul u l-kollega tagħna jħossu li dan tip ta' azzjoni imur kontra ir-regoli tas-suq. Di parti naqbel għax huwa kontra dan it-tip ta', suq suq illi wieħed wieħed bbażat fuq li takkwista xi ħaġa u tarmija propju fid-daw ta' dan hemm diversi problemi. Lum ġurnata aħna indurin li nbidu l-affarijiet jew għax ma mhux jew sempliċement għax dawn ħafna drabi naslubu li huma obsoleti u dan għandu ċertu effett negattiv fuq l-ambjent, fuq il-konsum, konsum ta' rizorsi u vantaġġ żgħir minn aspett produttiv għax diversi imprizi li jipproduċu ċertu affarijiet bil-massa jibatu x-xogħol tagħhom ġewwa pajjiżi terzi fejn il-pagi huma żgħar u bekk aħna rridu nbidlu d-direzzjoni, nbidlu l-opinjoni tagħna immorru lejn aspett riparabli tax-xogħol li nerġaw natu ċertu tħaddim lil prodott innifsu, dan ovvjament għandu ċertu effett fuq l-ambjent, fuq l-aspett soċ-ekonomiku, iżda għandu kol ċertu effett interessanti fuq l-aspett professjonali. Għax biex wieħed isowwi xi ħaġa, hemm bżonn ta' ċertu kompetenza speċifika, hemm bżonn ta' ċertu kompetenza biex wieħed jerġa' jibnieh, jibnieh jaħdem proġett ġdid, tip ta' proġett ġdid min ħajamel dan e, e, din it-tiswija ma jistax ikun delokalizzat u bekk aħna nsaħħu l-aspett soċjalu. Jekk prodott il-tiswija ta' prodott għandu jkun kunċett indipendenti, iġviri il-part mux bis għanda tinsab mill-produttur irridu nistimulaw il-suq biex ikonna iktar kompetitività minn aspett ta' żvilupp u ta' tkabbir tal-SMEs. U bekk l-opinjoni tiegħi l-enin tiswija tal-prodott nistgħu nitkellmu dwar l-użu tal-prodott għal darba u darboħra biex natu iktar aspett funzjonali għal prodott li ħafna drabi ma jistax iwetta il-rwol il-funzjoni tiegħu dwar ix-xogħol tar-rapporter għandi żewġ osservanzi. Ma naqbilx dwar l-użu ta' software. Illum il-ġurnata il-software huwa parti importanti tal-prodott li qed jisviluppa li nilimitaw dan l-aspett jaf ifisser illi ħan kompromettu il-kompetitività tas-settur. Ġviri, minn flok nistipulaw l-użu l-izvilupp tas software biż-żmien, jiena nixtieq li nevitaw fid-dawl ta' l-aġġornament illi it-ħaddim tal-hardware u koll jiġi imxekkel. Per eżempju, bluzu tal-mobile illi tkellimna dwaru l-lum ma nistax naċċettaw il-fatt fejn l-utent ikollu jaġġorna s-software tal-mobile u f'daqqa waħda ma jistax jagħmel użu tal-mobile għax il-hardware imnifsu mhux kompatibbli ma dak is-software. U bekk f'dan il-każ l-utent għandu jkun protett dwar kif għandu jaġġorna s-software tal-prodott tiegħu. Dwar il-garanzija, nixtieq il-rapporter iżomm f'moħħu anka fil-Parlament qegħdin niddiskutu dwar id-direttiva tal-kontratti ma nixtieqx li dak li ser jiġi diskuss f'dan ir-rapport mbagħad imur kontra dak li ġi diskuss intavolat fid-dawl ta' direttiva ta' kontratti. Grazzi. So we have five speakers. Anna ħames kellima u 10 minuti. Ġifiri żewġ minuti kull wieħed jekk tistgħu l-ewwel. Eh, Krista Xaldemosa. Grazzi ħafna sur durant tal-rapport interessanti dan huwa suġġett attwali Skull li rridu niżguraw li l-prodott tagħna itul iktar sabiex ikollna numru ta' vantaġġi tajjeb għall-ambjent, naħolqu iktar xogħol huwa sostenibbli u huwa ta' benefiċċju għall-konsumaturi u għat jekk il-konsumaturi jistennew li l-prodott li jixtrew ser jaħdem għall iktar żmien, għalhekk ejja insibu mod kif inkun aktar ċari fuq dan kollu rridu nitkludu ħafna affarijiet ta' rapport Għandi eżempju mill-Iżvezja. Reċentament kien hemm deċiżjoni fl-Iżvezja illi naqsu il-VAT fuq prodotti li huma imsawija ġifiri jekk inti issawi ir-rota jew iż-żarbun tiegħek tibbenefika minn inqas vat. Bekk tista' tnaqqas l-ispejjeż. Dan huwa eżempju minn stat membru li jiżgura li nistgħu nużaw il-prodotti tagħna għal iktar żmien nistgħu nilleġislaw dan mod fl-Unjoni Ewropea ma tajb nitkellmu bejnietna u naraw x'inhu huwa l-inċentivi li għandna bżonn. L-ittikatjar hija kwistjoni importanti hawnhekk ukoll qed nisimgħu li mhix il-kollegi kollha jaqblu irridu nagħmlu li rridu nagħmlu xi ħaġa fl-ittikatjar. Jiena konvinta li irrid ikun ċar u ovvju għal konsumaturi kemm qed jistennew li l-prodott jaħdem eh, fsijat, ġranet jew skont l-unità. Bekk tagħti seta l-konsumaturi tagħtihom għodda oħra għax ikollhom arfin ta' xistaw jistennew minn xi prodott. Naf li hemm konsegwenzi oħra dun ħarsu lejn dawn, però nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal dan rapport eċċellenti. Grazzi ħafna, Signor President. Nixtieq nilqa dar rapport u nifraħ lir rapporter għal approċċ komprensiv. In-nuqqas ta' parts huma fost l-ilmenti tal-konsumaturi jiena kontenta kif ir rapporter eh, fassad l-opinjoni u indirizza dawn il-kwistjonijiet nixtieq nisħaq fuq l-importanza ta' parts li wieħed jifraħalla sal-jom. Dawn spiss ma jkunux disponiblu meta jkunu jkunu jiswew ħafna flus għalhekk huwa aħjar li tixtru prodott ġdid milli issewi wieħed li diġà għandek. Dan il-punt għandu jiġi indirizzat fuq il-direttiva garanzija u tal-ekodisin E kif juri l-istudju mill-keze, dan se jkollu impatt fuq il-beħ ta' prodotti bit-tiketta. Dan huwa kunċett li jiġi żviluppat mill-Unjoni Ewropea u implementat bl-aktar mod effiċenti. Studju koll u rew illi l-użu mill-ġdid tal-prodotti u l-partijiet tagħhom jaħlaq aktar xogħlijiet mir-riċiklar jew li tar mill-prodotti. Għalissa u importanti ħafna illi nuru x'inhu huma l benefiċċji tal-Unjoni Ewropea lill ċittadini ta' kuljum. U naħseb li dan huwa punt li jiġi apprezzat ħafna. Grazzi, Anderson. Grazzi ħafna Naħseb illi dal-appozz huwa tajjeb ħafna fit-termini ta' kwistjonijiet li għajjem imur tajjeb ma' diskussjonijiet fuq il-proposta tal-prodotti tal-ġibli trafu xini l-intenzjoni. Hemm il-possibilità li l-ambitu ta' di proposta jiġi estisa biex jinkludi mhux biss prodotti li jixraw online, però il-prodotti kollha li jixtraw fl-Unjoni Ewropea li huma tangibli u jekk dan huwa l-każ huwa importanti ħafna illi il-drittijiet tal-konsumaturi jkunu tajba f'dan is-setturi. Ir-rapport li qed niddiskutu llum huwa tajjeb ħafna rridu soluzzjonijiet li imorru tajjeb f'din iktar moderna. ħafna darba independu mill-tip ta' prodott illi qed nitkellmu dwaru importanti li meta res u emendi najdu affarijiet li huma sensibbli u rridu nżommu f'moħħna il-firsa ta' prodotti li nistgħu nitkellmu dwarhom minn dishwasher għal par zarbun. Irridu nżommu f'moħħna illi mhux il-konsumaturi jifilħu illi ħassu ħafna flus fuq prodott li jiswa ħafna flus u dan huwa fattur li rridu nikkonsidraw. Però l-ideja li l-ekonomija tista' solvi kull problema qed tmur kontra dak li jasim dal-Parlament. Irridu narmonizzaw eh, livello li ta' protezzjoni tal-konsumatur u tal-ambjent u tal-negozju. Ma nistgħux biss ngħidu l-ekonomija ta' suq issolvi problemi kollha. Nispera nistgħu nagħmlu progress dwar dan l il-kwistjonijiet legali fuq dal fajt rridu nindirizzawhom mhux biss dal-kumitat iżda fil-kumitat l-oħra. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja r-rapporter, rapport tiegħu illi huwa tajjeb ħafna għandi żewġ punti l-ewwel net irridu naraf flimkien ma' leġiżlazzjoni tal-kontratti, mhux il-każ. Għawek għaw prinċipji għal politika avanzata fejn is-sostenibilità u id-drittijiet tal-konsumaturi qed jiġu konsidrati u nridu nimxu b'dan il-mod sabiex nerġgħu nġibu l-fiduċja tal-nies ġewwa prodotti li jisiru ġewwa l-Ewropa u nipromovu din l-idea. Irridu wkoll inkabru l-impjiegi fiż-żona Ewropeja mill-ġdid din mhix ħaġa li marridux hija xi ħaġa li rridu nagħtu klasa. It-tieni puntu dan jina kontra l-ideja illi issu jista' jisolvi kollox. li jwassal dejjem għal vantaġġi jista' jkun ħażin anke għan negozji jekk ma jkollniex regoli għax jekk ma jkollniex log. L-regoli jkollna liġi tal-ġungla. U il-negozji kbar biss jistgħu jibqgħu għaddejjin hekk, mhux iż-żar il-SMEs. irridu naffaċċjaw ir-realtà u nirrikonoxxu l-fatt illi eh, ma nistgħux nimxu qudiem hekk, grazzi. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich ähm, <clears throat> beim Kollegen Durand. Äh Grazzi. Xtaqt nirringrazzja lil Pascal Durand għal rapport illi wassal għal dibattitu interessanti. Naħseb illi ju tana kontest li fih iwassalna għal kontenut tad dibattitu Nixtieq nagħmel tliet punti l-ewwel net huwa minnu illi fejn Lucy Anderson ta' eżempju fejn il-konsumaturi mhumiex qed jeżerċitaw drittijiet illi għandhom soppost jagħmlu użu minnhom taħt il-liġi Ewropea rridu naraw kif Dan għandu jisir emma abbozz ta' liġi li diġa' tista' tindirizza il-shadow tal essendim mill-Finlandja illi għamel dan il-punt. Naħseb li nista' nindirizzaw dal-punt u jiena indinjat bħala meta nitkellmu dwar il-garanzija minima l-intitolament tal-garanzija għandha tiġi infurzata u naħseb il-Istati membri li huma responsabbli hemmhekk naħseb din hija xi ħaġa li nindirizzaw bħala problema. Mbagħad sar punt importanti dwar il-fatt li fid-Danimarka jien ma kontx naf illi l-Iżvezja diġa qed jagħmlu xi ħaġa biex ikun hemm prodotti attraenti l-investiment fis-servizzi u biex iċ-ċittadini tagħhom jiġu informati sew ċittadini li ma jistawx jifilħu jħallsu għal dawn il-prodotti li kollhom garanzija twila. Huwa minnu jkun prodotti għandhom idumu għal ħafna żmien, iżda xi ħadd irid iħallas għal dan. Ma rridx ikun sitwazzjoni fejn il peace irrit jintrefa minn dawk illi jifilħu inqas. U naħseb il eżempju tal iżvezja huwa eżempju validu, għax ovvjament l-awtoritajiet jistaw jipproduċu l-inċentiva fiskali u ovvjament iswi jistaw jipprovdu ċertu incentivi, inċentivi aħjar minn ħrajn. Nixtieq nagħmel ftit punti l-ewwel net ma rridux nassumu illi fil-setturi kollha il-prodotti kollha qed isiru ta' kwalità inqas qed idumu inqas fi żmien, pereżempju fis-settur tal-karozzi il-karozzi inqas u inqas qegħdin jissewgħu minħabba ħadd li hemm inqas inċidenti minħabba driver assistance u t-teknoloġija. Ġifieri huma qegħdin diġà jtejbu ikkattru iż-żmien tal-użu tal-prodott il-teknoloġija digitali qiegħda tiffaċilita il tiswija ta' ċertu prodotti ħafna drabi iċ-ċappetta tal-microwave, tal-biba tal-microwave tiegħi inkisret u tfittex fuq Google u YouTube u rini video kif nista' nsowwi dan u nofsija wara jiena sowwejta bil Torna Vid Philips tiegħi li kelli għal inqas minn 10 euro, jiġifieri jiena naħseb illi jekk iċ-ċittadini jafu illi il-produtturi ħajamlu iktar parts li huma jistaw jifilħu għalihom ħajamlu użu aħjar minnhom ma naħseb qed nitkellmu wkoll fuq it 3D printing li huwa kunċett importanti jew minkejja li ma naħsibx illi il-katalgi kollha mhux għandhom m'għandhomx ikunu kollha b'xejna għax xorta kont ħanas il-manifattur biex inkun naf kif għandi nsew il-prodotti għaj. Grazzi ħafna ma naħsibx li l-prodotti huma kollha l-istess jew li l-istati membri kollha għandhom bżonn jagħmlu użu mill flejjes tal-kontribwenti biex jinċentivaw għal dan għax naħseb li diġà dan hija tisir illum il-ġurnata fl-ekonomija tal-lum. U mhux neċessarjament nara il-bżon illi ikunom ikunem tikketta Ewropea dwar kemm idun prodott fi żmien għax hemm diversi idejat tajbin iżda m'iniex ċert illi jekk nistgħux naqblu fuq is-soluzzjonijiet. Fl-opinjoni tiegħi iżda jiena nixtieq illi nibqgħu naħdmu fuq dan. Grazzi. Naddu għal rapporter. Grazzi ħafna Vicky tajjeb li ma naqblux fuq kollox, għax jekk le ma jkunx hemm dan iskambju x'vera e, l-għalfejn e, kollettiv u aħjar minn dak individwali u għalhekk jiena minis e, nerġa' nitkellem fit-tul għax il-ħin qed jafas għandna bżonn imorru xi puntiħom ma nixtieq nirringrazzakom il-koll tal-interventi tagħkom hemm punti fejn naqblu, hemm punti fejn nistgħu nittejbu, ntejbuhom ukoll. Imma nixtieq imur lura l-ewwel intervent tal-kollega Jiena minn nisan qot nitkellem fuq traumatizmi li jistaw jiġu minn eh, snin twal ta' ditatorjat. Ovvjament jiena dejjem kont antikomunist meta kont zazuh. Jiena minn nisan injora il-difikultajiet li ditatorjat jista' jġib miegħu. Imma ideoloġija ħażina kemm tkun ma tridx toħdilha posta ideoloġija oħra bil-kontra illi il-riskju kun li kunem l-istess effetti minnajt tmim. Għawnek edin f'parlament fejn provajna dejjem nsibu bilanċ bejn is-suq l-ambjent u dimensjoni soċjali. Dan huwa l-privileġġ ta' dan il-Parlament Ewropew li jsib ekwilibrju nisisti fuq dan il-punt. Il-rapport tiegħi kien għabbażi tal-rapport tal kunsill Ekonomiku Soċjali tal-Unjoni Ewropea, ġifieri entità illi daħal il-Kolleġġ tal-Industrialisti, il tal-impjegati u tal-konsumaturi. Rapportat, votat bl-unanimità mill-membri tal-Parlament u jiena għat illi ma nixtiex illi ngħaddi leġislazzjoni kontra jew fisem xi ideoloġija u għalhekk għodu ma, tkomx għalfejn titħasbu jina minissa ngħid illi l-istat għandu bżon jiddeċidi fisem il-ħaddima jew l-industrialistanzi bil-kontra għad għadbis għandu bżon nsibu ċertu bilanċ dan ir-rapport għandu lan illi iġib fuq level Ewropew id-difiża tal-produzzjoni industrijali Ewropea u tal-xogħol. Il-tisvija, il-spepaz, dawn huma kollha punti li punti nistaw ovvjament nitkellmu fuqhom imma hemm affarijiet oħra ma jekk joġbok tagħmilx referenza għal Kuba jew xi pajjiż ieħor fir-rapport illi għandu bħala qan illi jiddefendi l-ekonomija Ewropea. U għalhekk naħseb illi s-suġġett huwa kif jista' jkun iktar serju ħanajtu hekk minn purament kulturali jew ideoloġiku għalbqija ovvjament jiena se nikotat li kulħadd biex nipprovaw navvanzaw nimxu l-qoddim imma naħseb illi l-fatt li għedina unek għet diskutu dan huwa diġà pass importanti l-qoddim. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi l-iskadenza għall-emendi għal dak il-rapport huwa fil-14 ta' frar. Ser naddu għal-rapport importanti, kollhom importanti, imma dan forsi naqra iktar. dwar il-kooperazzjoni bejn l-autoritajt nazzjonali għall-informazzjoni għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur hemm 535 emenda kollox ma tantx għandna ħin iżda nixtieq biss nifraħ lil Tispina Spanu illi qedaw mill-Kummissjoni Tispina smajt illi ħajkollok ruoli ħol fis cyber security nishtiqu sen immisjaw ħafna ma ħanħossu n-nuqqas tijak xurta għadan nil u fostna Grazzi ħafna President, kollegi kif qalet il-President il president Dan id-dokument tal-regolament tas-CPC kellu 535 emenda jiena nishtiq najt illi il-bicċa l-bira minnkom ma jishtiqux ibidlu il-prinċipju ta' kooperazzjoni iżda <clears throat> jindirizzaw id-djufijiet id-djufijiet li għetibatijom il-konsumaturu dan kien l-spirtu li bieħ dawn l-emendi saru u etniħu kost nara dan punti speċifiċi l-ewwel net, il-valur miżjud artikolu 8 illi hija jestendi il-possibiltajiet u il-mezzi li bih kwalunkwe miżuri korrettivi jistgħu jsiru dan kien punt interessanti għalikom ħafna minnkom jixtiequ li ċertu miżuri jikunu iktar speċifiċi fosthom pereżempju l-kollega tiegħi Coelho illi staqsa biex il-kontrolli jkunu limitati għal post fejn ikun hemm l-aspett kummerċjali, l-aspett kummerċjali fejn ikun hemm referenza għal karta ta' drittijiet tal-bidem u jew il-ġijiet tal-protezzjoni tal-data, naqbel possibiltajiet oħra illi semmew huwa illi jitneħħaw il-web pages jiġu sospiżi u naħseb li din għandha tkun l-aħħar miżura eċċezzjonali u f'każ fejn l-impriża ma tirrispondix għal kwalunkwe avviż. U naqbel, naqbel mal-kollega tiegħi Coelho li qal li din għandha tkun miżura ta' prevenzjoni jew ta' ħsara, ta' prevenzjoni ta' ħsara għal konsumatur. L-użu il-kumpens jew rimbors. Hemm ċertu diskrepanzi fl-opinjonijiet. Jiena naħseb illi hija prekondizzjoni importanti għal suq ġust u l-miżuri huma ġustifikati. Aktar minn hekk illi jkun hemm miżuri informali li għandhom ikunu proporzjonali, funzjonali u adekwati illi kif qalet il-kollegi tiegħi kif jew li għandhom jikkonformaw mal-qafas leġislattiv ta' stat membru konċernat. U minnu illi fċertu stati membri irrid ikollok sentenza tal-qorti, iżda ma nishtiqux illi l-mekanizmu jiġi ipparalizzat minn ċertu nuqqas ta' kompetenzi. Ħankomplu il diskuzjoniet dwar il-konċett il-ġdid dwar l-infrazzjoni wiesa b'dimensjoni Ewropea Dawn huma każijiet fejn l-investigazzjoni taf tkun komplessa li ikun hemm koordinament bejn stat membru ieħor jew diversi stati membri. Hemm diskussjoni dwar il-limiti, dwar it-thresholds l-emendi kollha ma kollu huma inqas mill proposta oriġinali ta' kommissjoni, per eżempju, il-kollega tiegħek Koelju qal li għandu jkun hemm maġġoranza sempliċi tal-istati membri u tal-popolazzjoni, u mbagħad xi ħadd ieħor qal li din għandha tkun tmur l-lin u kollega jħor għal li għandu jkun hemm kriterju ieħor ta' maġġoranza sempliċi illi hija l-opinjoni tiegħi wkoll. Għax meta nikkonsidraw xi ħaġa li qed tiġri f'diversi numru ta' stati membri hija ċertament problema Ewropea. Iżda jien nixtieq inkompli diskussjoni dwar dan u niċċaraw ir-rwol tal-Kummissjoni f'dan kollu. Rwol kruċjali. U jiena wkoll ressaqt proposta illi ser tiggarantixxi illi il-korpi ta' supervizjoni ser jikkonsultaw ma' xulxin minkejja ma nafx kemm ħajkunu daqshekk entużjasti dwar dan l-istati membri ser ikomplu fid-dialogu. Kapitol importanti huwa il mekanizmu ta' allerta ta' ta' ta' avvis li ser jiprovdi il-korpi ta' ispezzjoni bċertu informazzjoni importanti dwar xejn l-infrazzjoni. Naħseb u importanti illi l-Assoċjazzjoni tal-Konsumaturi kif ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Imprizi kummerċjali għandhom ikunu jistgħu irres u ċertu informazzjoni illi taf ma tkunx disponibbli għall-ispetturi infushom jew għas supervizuri li kunem fis-suq. Ser ukoll insemmi ċertu diverġenzi ta' opinjoni. Per eżempju, ma naqblux dwar dak li tħoss il-Kommissjoni li għandu jkun indirizzat permezz tal-atti implementattivi. Dan għandu jkun biss fleġu tal-dettalji tekniċi. Minajr ma nżidu ebda burokrazija. Irridu naċċertaw il-pjanijiet u l-operat ta' monitoraċ ikun sempliċi, Nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-emendi u l-ispirazzjoni provduta u jiena disposta li nisma' l-opinjonijiet tagħkom nisperaw li konna la oħra fil Shadow Rapporters u nispera li l-opinjonijiet tagħna għadu kollha fil-interess komuni u jkonna mandat, mandat b'saħħtu fil-taħt il-presidenza Maltija biex ninegozjaw fil-Konsil. Karas Kwejju. Aħna naħseb illi hemm konsens ġenerali dwar l-anijiet u l-anin. Naħseb illi il-proposta tal-Kommissjoni hija waħda pożittiva. U naħseb irridu kol naħdmu fuq l-armonizzazzjoni dwar il-proposta inizjali kien hemm ċertu konsens jiena naħseb u naqbel li danja fi wassal għal ċertu qbil u li jkollna negozz proċess ta' negozjar pożittiv. Naħseb hemm erba' ambiti importanti naħseb l-ewwel net irridu neħilsu mill-diversi medda wiesa ta' azzjonijiet iridu namlu użu mis sussidjarjetà proporzjonalità u l-kompetenza sovrena tal-istati membri f'dan il-kamp iridu nispettaw il-liġi tal-Unjoni Nazzjonali anka fiħdan il-liġi tal-protezzjoni tad-data u l-aħħar mill-aħħar irridu ir-regoli Anka f'paragrafu 8 li ktaret kontroversjali jinkludi diversi aspetti li l-kollegi jħossu li huma daqshekk importanti jekk irridu nirrivedu ir-regolament ħajkonna bżonn mekkaniżmi kooperattivi illi jaħdmu b'mod iktar effikaċi u naċċertaw illi dak kull min qiegħed jikser il-liġi l-operaturi li jikser il-liġi Meta jkun hemm problemi ta' liġi domestika se tkun kompetenza tal-qrati nazzjonali biex jindirizzawhom u dan mhux qiegħed jiġi affettwat minn dan ir-regolament u importanti li niċċaraw dan it-tieni dwar il-punt ġe u eh? Dan jitratta ċertu każi ta' frodi evidenti meta jkun hemm ċertu element kbir ta' ngan tal-konsumatur fuq is fuq online. Li neħħu din il-possibilità online din tkun xi ħaġa assurda? Ma nistawx ukoll inneħħu l-possibilità li jingħata rimbors lill-konsumatur fuq livell transkonfinali meta għad-danni li wieħed ikun bata. Ġifieri ma nistgħux inneħħu dan l-aspett ta' ħarsin tal-drittijiet tal-konsumatur ma rridux nimxu lura rridu nimxu l-qoddim. Irridu nimxu l-qoddim fil-ħarsin tad drittijiet tal-konsumatur u fl-aħħar mill-aħħar dwar l artikol 21 l-uniku punt li ma naqbilx miegħu dwar dak li qalet il-rapporter il illi qed inneħħu l-obbligu oriġinali dwar il-possibilità biex il-Kummissjoni tagħti bidu għal azzjoni konġunta dwar dan ma naqblux, il-Kommissjoni għandha jkollha dan id-dritt ta' inizjattiva u dwar xi infrazzjoni Ewropea biex ngħidlek hemm diversi kriterji stabbiliti jiena minn dejjem għadd illi u naħseb Olga taqbel miegħi ukoll illi il-kriterji tal-proposta tal-bidu tal-Kommissjoni kienu daqshekk restrittivi limitati illi waslu għal ċertu limitazzjonijiet tal-każijiet iġviri kien hemm bżonn soluzzjoni oħra. Hemm diversi proposti illi iwessaw dan il-punt u jina qed nipproponi kompromess. Bekk il-maġġor parti tal-istati membri illi jikkorrispondu flimkien għal maġġoranza tal-popolazzjoni. Grazzi. Grazzi. Tini għattilet darba jenħan jitkellem. Nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Senalova r-rapport tagħha. U nishtiq ngħid illi għabbażi ta' dan l-Unjoni Ewropea naħseb marret wisq lilin il-konsumaturi rridu jkunu jafu drittijiet tagħhom iżda meta jkollhom dawn id-drittijiet dawn id-drittijiet għandhom jiġu imħarsa. Per eżempju, amenda 202 u 203 personalment ma naħsibx illi huwa neċessarju illi dawn il-kompetenzi għandhom jenataw lil xi aġenzija jew xi korp ieħor u għandhom ikunu l-istati membri illi jiddeċidu x'inhu huma l-kompetenzi minimi jew is-setat minimi u naħseb li huwa importanti meta nittrattaw dan fid-dawl ta' tip ta' infrazzjoni, tip ta' sitwazzjoni u l-proċeduri, l-proċeduri nazzjonali. Jekk wieħed irid jagħmel ikollu aċċess għal binja jew għal proprjetà wieħed irid ikollu permess tal-qorti l-ewwel u bekk l-emenda 2 tlieta wieħed semmek tajjeb iżda meta titkellmu dwar il-website li titneħħa website ta' impriża kommerċjali kif kif qed tajt il-Kummissjoni ma nasibx li nasib l-istat membru li għandu jiddeċidi dwar dan, nasib l-istat membru għandu jiddeċidi fid-mizuri nazjonali tiegħu ma narax ebda valur miżjud ta' armonizzazzjoni Ewropea f'dan il-każ jiena naqbel mal-kollega dwar l-emenda 307 u 3 2 3 mill-sur xwab li jintqal huwa illi il-konsumatur ser ikollu id-dritt ta' kumpens. Forse nista' nagħti eżempju minn stat membru partikolari fejn ma jeżistix da tip ta' kumpens. Hemm sistemi differenti f'stati membri differenti, ċertu differenzi bej wieħed u ieħor. Meta nitkellmu dwar kumpens kollettiv, emenda 39, Naħseb li dan huwa superflu u dwar emenda 238-237 naħseb illi huwa meħtieġ għal konsumaturi u għall imprizi biex ikunu informati dwar x'inhuma id-drittijiet tagħhom iżda l-imprizi kummerċali għandhom ikollhom id-drittijiet tagħhom ukoll wara kollox. Biex ikunu jistgħu jinformaw l-awtoritajiet kompetenti dwar jekk hemmx xi infrazzjonijiet ta' drittijiet tagħhom ukoll. Dwar it timelines għal reazzjoni tal-inflazzjonijiet dak huma differenti minn stat membru għal ieħor minn min xhur jivarjaw minn xhur għal diversi snin, jiġifieri meta qed nitkellmu dwar skadenzi ma nistax tifhem dwar il għal għandna jkollna armonizzazzjoni ta' dawn l-iskadenzi wkoll. Dwar kontrolli on the spot naħseb qed immorru lil ukoll. Qed nesaġeraw. Naħseb ukoll illi dan huwa rapport dettaljat f'ħafna diversi emendi, nixtieq nirringrazzja lir-rapporter għal għat li kellu ma' shadows u se niddiskuti dan il-dawn magħhom iktar il-qoddim. għanna Julia Reid għanna l-Julia Reid għal-ħodor. Grazzi. Nappoġġaw l-approċ tar-rapporter għal dan id-dossier u naħseb li hemm diversi punti importanti hemmhekk fl-abbozz dwar tisħiħ tal-pożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti, nixtieq nenfasizza il-fatt illi il-kumpens li għandu jenata l-konsumatur u anka li jenata l-ura il-lieħ dovut aħna napprovaw il-fat li għandu jkun hemm biżejjed riżorsi għall-awtoritajiet kompetenti biex ikunu jistgħu jimponu dan jagħmlu xogħolhom dwar is-setat speċifiċi dwar l-awtoritajiet kompetenti nixtiequ ninfasizzaw illi hemm bżonn ukoll mhux biss illi wieħed ikun jista' jixtri il-merkanzija iżda li jkun hemm spessjoni tagħhom jew li jkun hemm ċertu reverse engineering tagħhom dwar il-mistoqsija speċifika dwar kif għandna nittrattaw infrazzjoni online naħsbu li hemm bżon ta' iktar differenzjazzjoni hemmhekk speċifikament dwar kif nittrattaw li ma dominju qed nitkellmu u anka jrid ikun hemm ċertu miżuri interim u x'jiġri jekk ma jkunx hemm reazzjoni adegwata għal dan. L-ewwel nett. L-ewwel approċċ għandu jkun meta jkun hemm dawn is-sitwazzjonijiet illi nindirizzawha fis-sors dwar fejn qed tingħata l-informazzjoni iktar milli fis-saf ta' prezentazzjoni. U ma nappoġġaw ebda miżuri ta' blokkar li jistaw jiġu introdotti mill-autoritet kompetenti jekk fl-axħar mill-axħar jitneħħa id-domain jew il-reġistrazzjoni il tad-domain tinbidel dan m'għandux ikun hemm dan ma jgħidux ikun hemm infrazzjoni tal-libertajiet tal-persuna li jesprimi ruħu fid-daw tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Dwar ir-reazzjoni ta' tali reazzjoni ta' miżura interim kwalunkwe ordni illi jitneħħa eh, domain u jew għall autoritet kompetenti li terġa tirreġistra dan għandu kollu jkun suġġett għall autorità ġudizzjarja. Naħseb li jkun hemm inqas ostaklu għall introduzzjoni tal-azzjoni komuni għall proċeduri iktar mifruxa fejn meta jkun hemm maġġoranza tan-numru ta' stati membri anka fis-setat implementattivi li jridu jkunu definiti fil-mod li bi il-rapporter jitkellem dwar dispożizzjoni ta' trasparenza aħna naqblu mal-approċ u zidna ċertu emendi speċifiċi biex dan kollu jikkonforma mal-interess ġenerali ma' dispożizzjoni tal-interess pubbliku ġviri l-loti ta' informazzjoni mandiġ titneħħa għabbażi tal- kunċett ta' sigriti kummerċjali iżda dan għandu jiġi permess fl-interess tal-pubbliku tas-saħħa pubblika tal-ambjent u kif qalu gruppi oħrajn diġa aħna wkoll nappoġġaw is-CPC li dan jiġi applikat fil-kunċett ta' geoblocking jiena nistenna bċertu ħerqa li nkompli diskussjoni tizdaħda nħossu li din il-proposta għaddeja fil-direzzjoni tajba. Grazzi. Għafi kommenti oħra. Tispina, would you like to come in from the Commission? Thank you very much, uh, Mrs. Chair, and thank you for your the words. The, yes, yes, yes. I'm really sorry, I've forgotten the... Jiddispjaċini, insejt in Nicola Dante fil-qosor biex nirringrazzja l olga Segurova xoll li għamlet u għal eh, titib li waslet għal dan it-test u biex nitkellem dwar ċertu punti aspetti importanti għal grupp tagħna illi huma parti mill-pożizzjoni tar-rapporter artikolu 4 paragrafu 2 ħossu illi huwa minnu illi nagħmlu referenza biex l-autoritet nazjonali mhux biss li jimponu ċertu sanzjoni iżda li kulem kumpensa l-konsumatur illi kienu vittmi tal-infrazzjoni tal u kifu importanti u koll l-artikolu 8 illi jistipola l-inforzar ta' setat tal-autoritajiet kompetenti fil-rigward ta' eh, is-sanzjonijiet iżda kif ukoll il-mużuri ta' kumpens fil-ħarsin ta' trittijiet tal-konsumaturi. Aħna wkoll naqblu mal-artikolu 35 dwar it-tisħiħ ta' rwol tal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, rwol iktar attiv, ċertu dispożizzjonijiet tal-involviment tagħhom liktar liktar dwar mekanizmu ta' avviż u informar ta' ċertu inġiba għarriqa ta' ċertu operaturi tajjeb li jkun hemm intervent speċifiku dwar inflazzjoni Ewropea biex dan l-istrument ikun iktar effikaċi iżda naħseb illi jaf ikun iktar importanti li niddefinixxu limitu iktar imrażżan minn dak li huwa stipulat mill-proposta tal-Kummissjoni. Naqbel ukoll mal-intervent u l-modifika li preżentat ir rapporter u naħseb li fid-dawl tal-emendi korrenti naħseb li l-Parlament jista' jadotta pożizzjoni solida komuni anka fid-dawl tan-negozjati mal-Kunsill. Grazzi. Now over to the Commission in this. Issa nista' ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Grazzi Nikola. Grazzi ħafna Sinjura President u grazzi tal-klim sabiħ tiegħek. Jiena m'għandix intenzjoni li għaf naħdem mal-imko u għal-konsumaturi, ma se nkompli il-kollaborazzjoni eċerti ma tal-komitat fuq il-proposta CPC. Jina tajtuna ħafna kuraġ dak li għedtu. Nirringrazzja l-rapporter, shadow rapporter, sul membri kollha tal-imko għaliex eh, tajtu saħħa tajba lil din il-proposta għandi xi żewġ punti li semmew illum sabiex niċċara. Kif tafu din il-proposta għandha żewġ għannijiet l-ewwel li tiżgura illi e, l-istati membri kollhom set komuni ta' sabiex jipproteġu konsumaturi dawn m'għandhomx jintużaw il-kol flimkien. Pero għandhom ikunu uniformi għalli xi stati membri għandhom xi seta oħrajn le. Per eżempju, is-seta illi titnaħawa website diġà t f'xi stati membri, il-punt kien illi dawn is-setat ikunu disponibbli għal kulħadd, però jridu jintużaw bħalma tgħid il-proposta bi mod proporzjonali mal-liġijiet nazzjonali u l-leġijiet kostituzzjonali. il fat li natu ċertu sestat ma jfissirx li jridin tużaw dejjem fuq il-kwistjoni tal-kumpensa konsumatur mill-ġdid għawek aħna mux biss konna nkorġu mill fatt li jeżistu f'xi stati membri, pero meta nitkellmu dwar għawak nitkellmu meta jiġu affettwati ħafna individwi. Il-rwol importanti tal-Kummissjoni Ewropeja sabiex netti każijiet hija meta jkollna ksur madwar l-Unjoni Ewropea kollha bħalma qedna qabel dik qiegħed bażi tal-proposta tal-Kummissjoni kienet raġuni għalfejn għamilna eh, revizjoni tal il-regolament tas CPC napprezzaw illi l-emendi morru l-lura għanna s tal-proposta tal-Komissjoni li jħallu l-Komissjoni t-intervjeni f'dan il-kazijiet. Hemm numru ta' emendi. Il-Komissjoni ridet dan il-limitu massimu sabiex t-intervjeni f'dawk il-kazijiet fejn ikun hemm il-definizzjoni ta' ksur madwar l-Unjoni Ewropea. Aħna nappoġġaw bisih l-ambizzjoni li rapporter semma ikun tajjeb li jkollna mandat ta' din il-presidenza. Din il-ġimma fil-fatt nar l-erba se jkollna diskussjoni fil-korriper u nisperaw li l-korriper jagħti mandat u naslu għal kunsil papro ġenerali sabiex ikollna l-adozzjoni ta' ġenerali u nibdew il-negozjati istituzzjonali ta' din il-presidenza għaliex ix-xar ix-xogħol diġà sar għandna proposta komplessa għandna test ċar fuq il-mejda u kun pratiku li ninnegozjaw fuq dan it-test istampija pozittiva l-Kommissjoni se tkun hemmhekk sabiex tappoġġja l-pożizzjoni tal-Parlament fin-negozjati illi taqbel l proposta tal-Kommissjoni u għandna napprezzaw dan għax nasbu li tkun tajjeb għal l-infurzar xira tal-protezzjonijiet tal-konsumaturi. Grazzi ħafna. Jiddispjaċik jekk ngħidlek li xtaġġel ħafna għax irid nimxi għal punt li jmiss Naħseb illi u għacħar illi għatfa affarijiet xnidiskutu pero sejrin l-kompromess palma diġant għal aħna ser ninnegozjaw negozjaw mal-Kunsil dwar il-test final u nisafar għal kooperazzjoni. Grazie ħafna. Il-Kunsil Għadu ma ħarġux bl-ewwel approċ ġenerali tagħhom, ġifiri. jekk tista' żgura illi t-test tal kunsil ikun allinejat qabel it u dan dejjem jajn li konna dialogu għaddej magħhom. Issa l-aħħar punt fuq l-aġenda tal-lum l-iskrutinju leġislattiv fuq professjonijiet regolati fl-Unjoni Ewropea. Din hija preżentazzjoni minn Hubert Gams. Le. Minn Martin li huwa l-kap tal-unità fil-Kummissjoni u se jagħtina aġġornament fuq is-sitwazzjoni ta' li implementa serta direttiva tal-kwalifiki professjonali kellna ħafna diskussjoni dwar dan u żgur li kollha ħankun interessata ħafna grazzi. Hemm prezentazzjoni. Nisper kulħadd ikun jista' jara. Thank you very much, Mrs. President. Um... Grazie ħafna, Signora President. Eh, sar ħafna ħin u Kuntent li t kom di kwistjoni ser li provanzo fil-qossor ser natikom ħarsa ta' fejn edin fil transpozizjoni u implementazzjoni ta' direttiva ta' kwalifiki professjonali illi ġiet reveduta ftit ftitilu. Il-slides mux qed jimxu. Grazzi ħafna. Id-direttiva ġiet emendata fl-2013 l-iskadenza tal-implementazzjoni kienet 18 ta' jannar tal-2016, ġifiri għaddit sena mit transpozizjoni Ser ngħidilkom fejn edin Stati membri fl-adozzjoni tal-leġislazzjoni neċessarji. Nasab li dan huwa ta' li kom kif tistaw taraw mill slajt li dejja kienet li niffaċilitaw eh, il-punti innovattivi però ikunu siguri kienem hemm kienem kien hemm xi kwistjonijiet dwar l-IPC kellna numru ta' kwistjonijiet oħra kien hemm aċċess parzjali fejn ċertu nies jagħmlu attivitajiet professjonali f'stat membri li huma biss parti minn professjoni f'istat membru ieħor. Id-direttiva tagħtihom id-dritt illi li siġej diġà żviluppa bażi ta' kazistika u tiżgura li stati membri jagħtu aċċess parzjali meta dan ikun meħtieġ. Hemm regoli li jippermettu l-istabiliment ta' regoli b'bażi ta' ftehimiet mal-istati membri fuq it-taħriġ komuni, prinċipji u testijiet. Dan kien eżerċizzju importanti kellna l-eżerċizzju ta' valwazzjoni reċiproka trasparenza ħarisna lejn il-leġizlazzjonijiet kollha sabiex naraw jekk hemm spazju għal titjib għal semplifikazzjoni u bekk waslu għal iktar impjiegi. L-istati membri maħalin xweħdhom fix-xogħol fl-implementazzjoni għandna konferen kellna konferenza fi frat tal-2014 kellna diversi brochures fuq l-UPC ħdimna mal-istati membri fuq eh, workshops ta' implementazzjoni kellna bejn 6 u 8 laqat u xi drabi iktar fis-sena kellna laqat ta' esperti nominati mill-Istati Membri u kellna ħafna skambju bilaterali mal-Istati Membri bot tajib li najdu li dejjem offrejn għajnuna li l-istati membri meta kellhom bżonn għajnuna assistenza idejat kif jimplementaw u aħna minna dan kollu fl-aħħar sena sentejn u nofs. Issa Issa edin fil-fazi illi niverifikaw il-kompletezza u l-konformità għanna l-ewwel round fejn diġà ħadna miżuri sabiex nfakru numru ta' stati membri li qegħdin tard fit traspożizzjoni kif tistgħu taraw mill-slide qegħdin fil-fażi ta' opinjonijiet raġunati li idbatu f'16 stat membru li huma ħafna għanna numru ta' miżuri ta' trasposizjoni nazzjonali disponibli dawn huma kompleti fil-13 stat membri u għanna 10 stati membri fejn għatem xi kwistjonijiet u hemm ħames stati membri fejn m'hemm l-ebda komunikazzjoni. Sal-punt Iġifiri, hemm ħames stati membri, Iva, hemm ħames stati membri li ma ikkomunikaw li komunikazzjoni l-ebda miżura ta' trasposizzjoni wara sena wara l-iskada l-iskadenza fuq il-leġislazzjoni. Tista' tfakkarni l-punti prinċipali ta' revizjoni tad direttiva? Hemm il-mekkaniżmu tal-alert, l-IPC, aċċess parzjali, il-prinċipju ta' tarriġ komuni u numru ta' faċilitazzjoni tekniċi għal proċess ta' rikonoxximent. Hemm xi stati membri li jsibu huwa diffiċli sabiex jitraspondu dan kollu. Jiddispeċini li waqaftek. Jiġifieri dan ifisser li mhux qed jagħmluha jagħmluha jew inkella ma għamlux trasposizjoni. Dan ifisser li ma għamlux trasposizjoni fil-liġi jew inkella ma tawx il-notifika l-Komissjoni ta' dak li għamlu trasposizjoni tijew. Il-proċeduri edin emmek fil-database naraw il-ħames stati membri ma eh, ma tawx notifika. il-verifiki ta' trasposizjoni semmejtum. Issa qed iħarsu lejn il-konformità jekk il-regoli u biex skont id-direttiva issa li miss. Feature li sama diġa hija l-IPC, il-Cards Professjonali Ewropeja hija proċedura ta' rikonoxximent elettronika aktar mill-card Din twassal għal deċiżjoni mill-Istati membri li jirrikonoxxu ċertu kwalifiki li huma espressi f'ċertifikat elettroniku li huwa tmiem tal-proċess illi għamilna flimkien mal istati membri jaħdem ma' bażi tal-kooperazzjoni bejn l-istati u jaħdem mod elettroniku. Jiet hemmhekk għal ħames professjonijiet eh, infermiera ta' kura ġenerali, spizjara u professjoni taħrajn. Wara l-ewwel sena l-IPC kellha suċċess għandna 2100 applikazzjoni u iktar minn 700 IPC li eh, inħarġu. Dan u għagrazzi u koll għall-interess pubbliku li kienem u aħna provajna ntejbu tejbu permezz ta' numru ta' miżuri ta' komunikazzjoni, konferenzi, videos, um, um, media soċjali. U naħseb illi din lodda ħadmet tajba. Fil-slajd li mis tistaw taraw in-numri fejn l-iktar interess u interessanti li naraw li gwidi tal-muntanji illi sibna li ma jkunux daqshekk sinifikanti bħala fattur ekonomiku fil-professjonijiet kif tistaw taraw għandhom numru ta' EPCs illi inħarġu għalihom il-mobilità trid tiġi protetta għalhekk flimkien ma' l-EPC kien hemm l-iżvilupp ta' mekanizmu ta' alert hija twissija li tidbat li l-istati membri kollha minn stat membru illi sab professjoni speċjalment fil-kura tas-saħħa illi tikser l pc pal per eżempju diploma falsa. E Slightly miss. Għawek tistaw taraw li għanna numru għoli ta' alert illi waslu għal diskussjonijiet dwar jekk dan il-numru nistawx niġġestjonaw. Però dawn huma kollha koperti mill-obbligu ta' alert u ovvju l li hemm numru għoli ta' alert qed naħdu fil-kibel ma bisa sabiex naraw kif nistgħu nindirizzaw dan. Bl-aħjar kondizzjoni possibbli, slightly miss. Kif semmejt fil-bidu, Kellna dan l-eżerċizzju kbir fejn ir-regolamenti kollha fl-Istati Membri ġew screens sabiex naraw jekk ir-regoli mhumiex aġġornati u xierqa. Tistgħu taraw dan fid-database tagħna li huwa aċċessibbli għal pubbliku kien hemm ħafna professjonijiet u ridna nagħmlu l-istati membri sabiex itejbu r-regolamenti u niffaċilitaw l-aċċess għal professjonijiet intejbu il-kompetitività u nkabru l-impjiegi wkoll. Il-proċess li użajna kien id-database li hija eh, aċċessibbli pubbliku. Pub Nirridna naraw li professjonijiet huma regolati f'kull stat membru din id-data pesanda numru ta' eh, karatteristiċi li jużajna wkoll fil-proċess l-istati membri spjegaw kif jirregolaw professjoni x'inhuma regoli li applikaw u il-proporzjonalità ridna naraw li regoli huma proporzjonali għall-għani li jixtiequ u kellna numru ta' laqas flimkien ma' istati membri fejn aħna diskutejna mux il-5500 professjoni kolla, pero kellna diskussjonijiet fuq approċċi regolatori differenti fil-forum kol tassu uniku li kienet inizjattiva li ġeja mill-parlament u ġiet apprezzata wkoll għax kienet opportunità biex niddiskutu di kwistjoni. bat l-istati membri ħarġu b'neps pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali rridu jibbatu rapportu jgħidulna x'kienu il-konklużjonijiet mill-eżerċizzju ta' evalwazzjoni reċiproku. Ir-riżultat ta' din l-evalwazzjoni u rew illi hemm numru ta' regolamenti differenti fl-istati membri xi wħud għal professjonijiet simili jew identiċi. b'approċċ differenti ħafna l-istati membri kellhom diffikultà sabiex jagħmlu l-evalwazzjoni ta' proporzjonalità. U dan huwa spjegat mill-ħafna xogħol li kellna nagħmlu fiżme qasir. Numru ta' evalwazzjonijiet kienu superfiċjali u ħafna huma nieqsa u mhumiex mimlija kollha għalhekk għax l-istati membri jistgħu jtejbu x-xogħol tagħhom u jaraw illi l-regoli il huma aġġornati. Imbagħad hemm segwitu skont artiklu 59 ta' Direttiva tal-Kwalifiki Professjonali. U dan ġew preżentati fl-10 ta' Jannar ta' dis-sena skont il- pakket ta' inizjattivi speċifiċi. Aħna provajna nindikaw il-possibilitajiet għall-istati membri fejn jistaw jtejbu il-qafas legali għal dawn il-professjonijiet. Rina nintroduċu test eżante ta' proporzjonalità. Tessaw tara fuq l-istajt, meta tkellim dwar il- il evalwazzjoni ta' proporzjonalità id-diffikultà li nstabet jista' jkollu korrelatat ma' problemi oħra. L-aħħar slide. il-gwida fuq il-bżonijiet ta' riforma dan jirriflettu id-diskussjonijiet li kellna mal istati membri l-evalwazzjoni tal-leġislazzjoni nazzjonali professjonijiet speċifiċi, aħna fokajna fuq seba setturi tal-ekonomija relevanti u rajna kif l-istati membri regolaw dawn seba setturi u żviluppajna indikaturi sabiex natu l-istati membri opportunità li jagħmlu paragu bil-istati membri din hija komunikazzjoni mill komissjoni mhix proposta legali pero rridu naħdmu fl-imkien ma l-Istati membri sabiex niżguraw li regoli tal-Istati membri fil-servizzi tal-professjonijiet eh, mhuwiex restringenti ħafna. Tista' semmilna seba' setturi għandna l-avukati, l-accountants, arkitetti, inġiniera, aġenti tal-, tal djar u gwidi turistiċi. Inġiniera. Patent agents, uh, gwidi turistiċi. Mistoqsijiet. Lucy Anderson. Grazzi, naħseb li din hija preżentazzjoni interessanti ħafna, anki meta naqraw fil-kuntest ta' testa proporzjonalità. Naħseb li tqajjem kwistjonijiet importanti fil- Nabbozz ta' direttiva għandkom ħaf lista twila ta' ta' regolament ta' punti li jistgħu jiġġustifikaw ir-regolament. Xogħol iktar tu sabiex tu zguraw. sabiex ikonna su intern iktar ġust. U x'miżuri ta' protezzjonizmu mux permessi għatem flessibilità f'termini ta' kif il-regolament huwa strutturat sabiex niżguraw illi immorru fit-triq f'dan il-regolament. Nikola Dante. Grazzi. Dan huwa wieħed minn dawk il-każijiet fejn aħna qed nisqu fuq xi ħaġa u meta naslu assijunno ikollna diffikultà. Qed ngħid hekk għax jiena noħġu Firenze, belt turistika, fejn il-gwidi u ma dawk illi jattakkawna ħafna għax jgħidu illi il-gwida turistika tista' tkun persuna mill-Londra jew mill-Litwanja biex titkellem dwar iż-żbuħijiet ta' Firenze u eccetera. U ma nixtieqx immur Londra pereżempju u noqgħod nagħmilha ta' gwida turistika ta' fuq Londra, nippreferi li li kun hemm Iżda l-punt huwa illi aħna għanna daw iż-żewġ prinċipji irrida illi inneħħu ċertu ostakli u minnaħa l-oħra li nsibu ċertu kooperazzjoni proporzjoni biex inħarsu dawk li huma interessi leġittimi fuq livell nazzjonali, inerenti, ġiviri jiena naħseb illi nixtieq nkun naf mill-Kummissjoni jekk għamiltux xi xogħol biex tissimplifikaw jew biex tiċċaraw li huma l-interessi leġittimi tal-awtoritajiet nazzjonali lokali u dawk li huma fil-fatt ostakli inġustifikati għal moviment ħieles u ċertu diskriminazzjoni għal ċertu ċittadini professjonisti u li kunu. Grazzi. Uh, uh, I also would like to thank the Commission for... Nishtiq nirringrazzja il-Kommissjoni għal-prezentazzjoni. Imma stanċ nifem illi fl-2017 in-nies għandhom diffikultajiet sabiex iġibu l-kwalifiki professjonali taħ fl-Unjoni Ewropea hemm stati membri illi għandhom iżjed regoli xi xi professjonijiet hemm xi tittama bil-LPC ġdida flimkien ma' sistema ta' formazzjoni tas-suq intern jekk naraw il- il-figuri hemm inqas każijiet però jirrappreżentaw 12% tal-każijiet kollha. X'għandu jsir? Fl-opinjoni tiegħek x'taħseb li hija l-iktar parti importanti tad direttiva l-ġdida illi sirt mexxija l qudiem it-tieni mistoqsija tiegħi. Jiena interessata ħafna illi issemmi il-ħames stati membri illi referej tal-jom qabel. Li tkun interessanti ħafna, grazzi. Um, so I, I'm again interested to know. Jina mill interessata li nsir naf aktar dwar il-ħames stati membri li implementaw xi leġiżlazzjoni, però iktar interessata li nkun naf jekk ma implementawiex legalment jew fil-fatt mhumiex qed jagħmlu dan kollu. Jekk iħarsu lejn l-IPC ifisser li mhux qed joħorġu, l-IPC mhux qed jaqsmu l-informazzjoni jew inkella qed jaqsmu informazzjoni jew għandhom livelli reġjonali kif jirregolaw il-professjoni. il, il professjoni jekk ikonna suq ta' 500 miljon, naħseb illi ftit eluf ta' notifiki mhux ħażin. Irridu nagħmlu isaħħu s-sistema, kemm tbeżanix, naħseb aħjar illi regolaturi jaqsmu informazzjoni u ma marriċi waqafhom milli jagħmlu dan smajt il-punta Nikola dwar il-gwidi turistiċi trid tiżgura li mhux biss tkun gwida, però gwida illi taf dwar dik iż-żona u hemm differenzi nazzjonali. leġittimu li kollok eh, differenza fl-opinjoni. Bħala gwidi tal- muntanji nasab li hemm ukoll istrutturi tal iskiing ukoll. Dawn iridu jkunu jafu l-muntanji ukoll. U mbagħad iridu jkunu jafu l-isport ġifieri. Mbagħad trid tikkomunika man nies, jiġifieri trid tkun taf fuq xi qed tikkomunika. Tista' għalhekk issemmi il-ħames pajjiżi illi mamlux trasposizjoni u s-saba li ma tawx il pjanietazzjoni jakuma l-istess jek joġbok semmijom. Mrs. Chairman. Um, maybe... Grazzi ħafna, Signor President. Ser nibda bil-kontra l-istati membri illi ma tawx notifika dwar il- dwar il-trasposizjoni huma Greċja, Spanja, Ċipru, Portugallu, Malta. Malta diġà notifikat xi ħaġa riċentament li ser tidher fid-database tal-waqt. Dawn il-ħamsa wkoll jinkludu l-Malta wkoll. Dawk mingħajr il-pjantazzjoni jrid niverifika mhumiex l-istess Greċja u ċipru ma l-istess u l-Portugal u kol, pero għanna oħrajn illi ma u pjantazzjoni. Din informazzjoni jew kol disponibli b'mod pubbliku fuq is-sit tal-Kummissjoni fejn għandna il-pjanijiet ta' tazzjoni nazzjonali kollha. jiġifieri tistgħu taraw dak li huma nieqsa. Irrid nerġa' lura l-fajsun nara li huma dawk l-istati membri li mamlux implementazzjoni din kienet revizjoni ta' direttivi ġifiri l-istati membri għandhom regoli dwar rikonoxximent għandhom ċertu regoli li aħna modifikajna li mhumiex qegħdin hemmhekk, però l-IPC taħdem fl-istati membri kollha. Ma nafx kif tista' taħdem jekk m'għandekx l-arranġamenti legali. Il-puntu li m'għandniex ma implementajniex il-regolament, pero huwa direttament applikabli u dan jispjega għalfejn din hemmhekk li PC. Iġifiri l-istati membri kollha jistgħu jiddirizzaw applikazzjoni tal-IPC u dan huwa tajjeb għaċ-ċittadin Ewropew li jista' jsara maħud dwar dan l-affarijiet. Dawn kienu diġà użati qabel reviżjoni tad direttiva aċċess parzjali għal regoli xi affarijiet oħrajn anke dwar il-professjonijiet settorjali li huma armonizzati bot parzjali jew minimu hemm affarijiet fejn l-istati membri għadhom irridu jaħdmu. Kanna direttiva qabel diġa' xi karatteristiċi ġodda jistgħu jaħdmu wkoll, però l-aktar importanti pal-IPC u l-alert jaħdmu diġa għaliex tajna attenzjoni partikolari minn ħadd kummissjoni sabiex nizguraw li l-Istati membri jagħmlu dawn il-mezzi ikunu legali. Anke fil kontest tal-IPC b'motta regoli. Emmu l lura għall-interventi. kellna numru ta' direttivi ta' mill-2005 dak li skomprejna u li kull fejn ikollok x'taqsam ma' l-amministrazzjoni jista' jkun hemm ostakli u xi kultant huma affarijiet faċli jew prassi standard li jagħmlu dan l-affarijiet diffiċli traduzzjoni ta' dokumenti, kopji ċertifikati. Din hija raġuni għalfejn il-Parlament kien importanti ħafna sabiex dan isir meta l-IPC seħħet għaliex għaliex il-xogħol huwa aktar faċli għal dak il-professjonijiet li huma koperti. Hemm ukoll ir-rikonoxximent ta' kwalifiki u dan huwa rilevanti fejn l-istati membri eh, waqfu l-aċċess għal nies bċertu kwalifiki. Ġifiri, inqas ma l-istati membri jagħmlu aċċess għal dan regolamenti il-mobilità ssir iktar faċli, jridu nsibu il-bilanċ tajjeb bejn nipproteġu l-għanijiet pubbliċi u l-interess ta' ċittadini li jeżerċitaw il-professjoni ta' ħof pajizom jew fi stat membru ieħor. Għalhekk aħna proponejna test ta' proporzjonalità. Aħna nasbu il-istati membri jridu jkunu ċari dwar dawk li huma l-interessi pubbliċi jridu jiġu protetti u kif nerħu din il-protezzjoni. Jekk il-miżura sabiex tiġi ċertu riskju li kollok ċertu regolamentazzjoni mela dan irid isir l-evalwazzjoni ssir bir-raqqa nżommu f'maħna l-istat attwali hemm numru ta' kwistjonijiet li jridu jikkonsidrati, però l lista hija waħda reċiproka bbażata fuq dak li rajna fir-regolamenti tal stati membri fuq il-każistika tal isg tal isg u għandha wkoll il-kwistjonijiet u l-konsiderazzjonijiet kollha li wieħed irid jieħu meta jiġi biex jiddeċiedi x'jagħmel dwar il-protezzjoni ta' interess pubbliku. Id-deċiżjoni ta' din protezzjoni x'għandha tkun mhix qiegħda f'din proposta. d-dinja hija bissajnuna sabiex niżguraw l-Istati Membri meta jħarsu lejn il-leġiżlazzjoni jikkonsidraw l-aspetti relevanti u jieħdu id-deċiżjoni informata bilanċator kif jagħmlu dan, għalhekk hija flessibbli tippermetti għal speċifiċitajiet eh, tal-Istati membri li jittieħdu konsiderazzjoni u qiegħda hemmhekk sabiex tiżgura li it-triq għad-deċiżjoni u għal-leġiżlazzjoni tkun waħda sigura u tieħu konsiderazzjoni il-punti kollha dwar il-gwidi turistiċi Dan huwa wieħed mill-eżempju fejn trid tista tajjeb il-bżonnijiet ta' dawk illi jixtiequ jgħidu lin-nies dwar post sabiħ imma ma jkollhomx kwalifika mill-istat membru fejn dan il post sabiħ qiegħed. Din dan huwa settur fejn l-istati membri iridu jaraw kif jirregolaw u ma jagħmlux iktar diffiċli milli hemm bżonn għal nies minn pajjiżi oħra sabiex jagħmlu dawn attivitajiet. Grazzi ħafna tal tal-prezentazzjoni. Hemm mistoqsija oħra importanti. Se revizjoni xirqa qabel nestenduwa għal setturi l-oħra, iva, fil-fat, grazzi. Illa għal jmiss jannar il-ħamis meta nibdew bil-laqta tal kornilatur mbagħad ikun hemm il-votazzjoni, grazzi.